Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien. Eżis, kollegi, issa s-sala mimlija u għalek nistaw nibdew il-laqatana. Mela l-ewel u qabel kollox irridu naddottaw l-agenda tana. Ebda problema b'da mistoqsija mbagħad l-approvazzjoni tal-minuti tal laqgħa ta' 23 l-24 ta' settembru u ta' 30 ta' settembru tal-2013. Kummenti? Le. Mela dawn adottati wkoll. Issa, bħala avviżi tal-presidenza, Najdilkom illi il-ħames jologu fuq il-MIFID sar fid-9 ta' Ottubru dispożizzjonijiet eh, li ġejjin ġew diskutan struttura tas-suq, governanza tal-kumpanije, protezzjoni tal-investituri, materja prima kif ukoll il-kamp ta' applikazzjoni u derogazzjonijiet u s sit jologu se jsir fis-16 ta' Ottubru. Mbagħad għal dak li għandu xaqsam riżoluzzjoni tal-banik il-ħames triologu sar fi Strasburgu fit-8 ta' Ottubru per waqt dik il-laqa nala il-punt fuq il-special management u il kondizjoni ta' riżoluzzjoni u kol ġew diskussi il-test tal-Konsilju tal-Parlament fuq il-forma tal Bank eh, u kol ġiet diskussa f'bażi tal-prezentazzjoni li għamlu l-Konsilju Kommissjoni Inata mandat ta' xogħol tekniku supplementari u teologu li jmiss se jsir fi Strasburgu nar 22 ta' Ottubru 2013. Ebda kommenti għalek nistaw naddu għal punt li mis tal-agenda tagħna il-rapport dwar l-assigurazzjoni ta' dizastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, il-rapporter huwa s-sur Tero, u nagħtih il-mikrofonu, grazzi. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues. Grazie, Sur President, issa se niprezentalkom fil-qosor il l-nin tal-abbozz tar-rapport tiegħi bbażat fuq il-Green Paper tal-Kummissjoni fuq il-diżastri fuq l-assigurazzjoni tad diżastri naturali u dawk ikkażati mill-bniedem u dwar il-ħtieġa tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam un mbagħad wara Eh, nisma dak li taħsbu intom u nistenna li nirċivi l-emendi tagħkom biex ikunu nistgħu noħorġu b'dokument koerenti. Palma tafu l-istati membri huma esposti għal riski differenti u prevedibilità ta' dizastri naturali tiddependi fuq ħafna fatturi differenti pal per eżempju eh, l-meteoroloġija u anki eh, aspetti ġeografiċi. Għallek jiena naħseb illi Eh, il-prodotti adattati għal situazzjoni partikolari huma l-aħjar biex jagħmlu tajjeb għal dawn il-fatturi ġeografiċi kif ukoll meteorografiċi. Għalhekk hemm elementi illi aħna rridu nigarantixxu il-prodotti mamulin apposta minn flok soluzzjoni waħda li trid għal kulħadd. Barra minn hekk jiena nixtieq nisħaq l-importanza tal-prevenzjoni bħala l-ewwel pass biex uh, niffaċċaw id-diżastri. Iktar ma ninvestu fil-prevenzjoni inqas uh, ikonna inħalsu f'każ li inqala xi diżastru. U kol mannix ninsew il-prinċipju tal-responsabilità individuali u importanti ħafna illi l-persuni u l-komunitajiet lokali jifmu ir-riski esistenti u l-ispejjeż tan-nuqqas ta' preparazzjoni għal dawk ir-riski. Barra minn hekk, ir-rapport u koll fuq l-importanza tal-informazzjoni biex iċ-ċittadini kun jistaw jagħmlu l-għażliet tagħhom tkun ħaġa tajba jekk aħna nfasslu n-netwerk għall-iskambju tal-aħjar prassi u skambju ta' informazzjoni u ninvolvu wkoll awtoritajiet lokali. Fl-aħħar net, Infakkarkom illi minn banda disastri naturali jiddependu fuq elementi meteoroloġiċi u ġeografiċi u mill banda l-oħra dawk ikkawżati mill-bniedem u madovuti għal imġiba ħażina jew inkella ċestjoni tar riskju ħażina l katastrofi eh, naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem u ma koperti minn assigurazzjoni ta' tipi differenti u għalhekk ma tkunx ħaġa tajba jekk aħna eh, nittrattawhom bl-istess mod. Nirringrazzjawkom issa tal-attenzjoni issa nisma' eh, bil-ħerqa il-kommenti minna ħatakom. Grazzi. Grazzi ħafna sur Tero, issa sur Lang għal-PPE. Grazzi ħafna sur President. Jina nishtiq nirringrazzja l-rapporter illi ħareċ u semma l-punti enin fl-abbozz tar-rapport tiegħu. U din hija il-Green Paper l ewwel pass issa fil-Parlament Ewropew fejn aħna naqblu mal-Kummissjoni li hemm bżonn li jsir xi ħaġa mbagħad eventwalment tastinna wkoll White Paper. Għalhekk il-Green Paper hija pjuttost eh, qasira din għax ħaġa li waslet illum llum wara nofsinhar issa bħala introduzzjoni is-swieq tal-assigurazzjoni u mħallat ħafna ħafna riski differenti fi stati membri differenti u hemm diġà rapport eżistenti tieni kumpaniji ta' riassigurazzjoni tieni l-ikbar fid-dinja Swiss Re ftit tal-jiem ilu eh, ħarġet bil-ċifri għal riski minħabba il-tempesti tal-xitwa, ċikluni, uh, arar, uh, terremoti, tsunamis u uh, jider minn din l-informazzjoni li Zoni l-iktar perikolati u medda mumiex fl-Europa Yokohama 57 eh, miljon euro eh, f'Manila 34.6 miljon persuna fiċ-Ċina, fl-Osaka, Kobe, Jakarta 28 miljon abitant f'dak ir-reġjun, Nagoya fil-Ġappun, 23 miljon, Kalkutta 18 miljon, Shanghai 17 miljon, Los Angeles 16 miljon, Teheran 14.6 miljoni. Dawn huma l-10 uh, eh, postijiet li huma l-iktar medda u dan ukoll jista' jikkawża ħafna inkwiet il-persuni b'nadi oħra. Dan din dawn huma Uh, eh, l-10 pajjiżi issemmew f'evalwazzjoni indipendenti li għamlet Swiss Re. Eh, li nirrakkomandalkom li taqrawa biex ikolkom iktar informazzjoni fl-Ewropa permezz tal-Green Paper. Eh, tistaw taraw differenzi li jeżistu fl-Ewropa, ir-riski ta' terremoti huma lokalizzati, l-arar eh, fil-żoni interni huma pjuttost rari u arar minħabba xmajjar u anke tsunami iva seħħu imma għat daqs dawk li kienem fl-oċean Indjan u fil-Paċifiku. Jiġifieri il-sitwazzjoni hija differenti ħafna minn parti għall-oħra kemm fl-Unjoni Ewropea u eh, anki b'nadi oħra u għalhekk ir-rapporter għandu raġun meta jgħid illi ma nistgħux ikonna soluzzjoni waħda li tota għal kulħadd meta wieħed iqis dawn id-differenzi u importanti li s-setturi privati u pubbliċi jkunu involuti wkoll Jena għattu kol illi il-persuni rridu jihdu responsabilta taħħom peress li l-istat ma jistax ikun responsabli għal kollox din mish ħaġa negattiva mill perspettiva ta' governanza il-dizastri naturali u ma mwħed ma jistax bassarom. Jena mort mal-komitat itre fil-ġappun u rajt emmek x'qegħdin jagħmlu ma żviluppaw sistema li permezz taħħa eh, eh, eh, huma jqraw li għandhom 170 teżiża kull sena u għandhom allerti għal skala ta' 4.3 fuq l-skala Richter l-allerta tenata fuq il-televizjoni u tajt xtip ta' ħsara jistaw jistennew aħna mannix l-allerti ta' dan it-tip il- rapport titlob li l-Kommissjoni biex eh, tikseb aċċess eh, għal informazzjoni xjentifika u biex tara l kulħadd jieħu responsabilità tiegħu naħseb dan huwa mod taqli kif qed jipproċedi. Rapporter għal ukoll li m'għandux ikun hemm xi distorzjoni u xi tawwiċ tas-suq li mbagħad tkun tirrikjedi intervent min-naħa tal-Unjoni Ewropea Issa, il-punt A jirriferi għal differenzi li jeżistu bejn l-istati membri anke minħabba eh, differenzi legali ġeografiċi li rridu jkunu klużi u koll unbat fil-lista 8 eh, eh, titlob l-kompaniji tal-assigurazzjoni biex joffru protezzjoni permezz tal-assigurazzjoni li kullħat ikun jista' iħallas għaliha Eh, u hemm dettalji dwar l-inċentivi ekonomiċi li jistgħu joħorġu minn dan. Fil-punt numru 9 hemm stedina lil kumpaniji tal-assigurazzjoni biex il-konsumaturi il-kontratti għall konsumaturi jsiru iktar faċli, iktar sempliċi. Naħseb il-prips ukoll għandhom ikunu inklużi hawnhekk aħna rridu nagħtu informazzjoni kopru dawn id-dispożizzjoni biex niżguraw illi l-informazzjoni li tingħata tkun tiftiem. Peress illi ħadd ma jista' jbassar eżattament meta se jseħħu terremoti u tsunamis. Il-punt 14 responsabilta minnaħa ta' ċittadini huma wkoll iridu joqogħdu attenti u għalhekk irridu naraw mbagħad dan xi jfisser fil-prattika u naħseb għandna bżonn ftit aktar dettall hawnhekk natu ftit iktar informazzjoni, forsi rapporter minħabba li hemm restrizzjonijiet fuq it-tul eh, ma daħalx eh, fiktar dettalji ma jien prova nikluduhom jiena jekk jista' jkun. Naħseb li dan huwa bażi tajba u naħseb se jservina tajjeb fil-ġejjeni. Grazzi ħafna Sur Langen, Sur Tovens. Grazzi, President. L-ewwel net jiena rrid nirringrazzja l-rapporter għal rapport tiegħu kif għal Werner Langen jena u koll naqbel mal biċċa kbira tal-punti illi em, fil-rapport issa dwar il-prevenzjoni u l-informazzjoni jena naqbel illi għanna bżon li iktar riċerka hemm sfida kbira għal kumpaniji tal-assigurazzjoni tal-riassigurazzjoni eh, u dawn mandomx bizzejiet data dwar il-dizastri naturali li fisser illi mux faċli għalihom illi uħorġu bil-blaħjar assigurazzjoni u tip ta' assigurazzjoni bl-aħjar prezz għal dizastru partikolari. Uh, ma nistawx ikonna soluzzjoni waħda għal kull situazzjoni jiena naqbel ma' dan L-istati membri għandhom sistemi differenti illi jaħdmu tajjeb illum u ma narax għalfejn għanna nitbedu minnhom dawn is-soluzzjonijiet il-negozju ta' riassigurazzjoni huwa wieħed globali u ma diġa qegħdin jiksbu l-vantaġġi milli puljaw il-premiums għalla voli joħorġu minn sistemi illi forsi huma ftit differenti minn pajjiż għal ieħor. Bħal rapporter, Jena u koll għandi riservi għawijin dwar skema ta' assigurazzjoni mandatorja għalla volja tamel eh, sens illi wieħed jiġbor fl-imkien l-ispejjeż tal-assigurazzjoni imma rridu nżommu f'moħna u koll illi Eh, eh, irridu nqodu attenti li ma neħħux l-inċentivi wara li wieħed eh, li jeżistu fil-provista tal-assigurazzjoni. Fl-aħħar net jiena nixtieq nistaqsi l kummissjoni għalfejn aħna qegħdin nitkellmu dwar diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem fl-istess dokument ma naħsibx li din hija ħaġa qlija Eh, fil-dizastri naturali hemm parti tal responsabilità imma mbagħad mill-banda l-oħra fil-dizastri kawżati mill-bniedem hemm bniedem li jkun responsabbli għalihom għalhekk mill-perspettiva tal-assigurazzjoni dawn ħafna drabi jaqgħu taħt l-assigurazzjoni fuq il-proprjetà fil-waqt li dak il-kawżati mill-bniedem jaqgħu taħt il-liability insurance kif rajna f'Fukushima per eżempju rajna illi Dizastru naturali wassal għal dizastru kawzat mill-bniedem u eh, iktar ma jkunem xita, iktar jkunem eh, ilma, ilma jikseb ċertu għawa u iktar jkunem ħsara rajna dana fil-rebbija. Fil imma fir rigward ta' responsabilta naf illi il-Kommissjoni qed titkellem eh, taħdem fuq id-direttiva tal-responsabilità ambientali u anki direttiva oħra dwar responsabilità nukleari u anki eh, direttiva dwar ehm, il-xogħol jew li jsir għal dak li huwa ta' responsabilta lil in mill-kosta. Ġifieri hemm ħafna direttivi differenti, ħafna direttorati ġenerali fil-Kummissjoni li qed jaħdmu fuq eh, strumenti bħal dawn nittama illi musa noħorġu s-sabxi regolament illi jikontradixxi li l-nifsu. Mbatt ikun hemm tip ta' diżastru ieħor li jkun diżastru burokratiku kawżat mill-Kummissjoni. Jiena lesi li naħdem mar rapporter u shadow rapporters fuq dan il-dossier kif qal Vernon Langen għandna ħafna ċans illi noħorġu eh, b'dokument li jkun koerenti. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi. Mela, suppost issa jmiss il-Senjura Mizzi, imma trid eh, titkellem inti? Iva, jiena se nitkellem fil-qosor u se nitkellem għannom ta' Sinjura Mizzi illi ma setax tattendi għallaqa tal-lum. Jena se nitkellem dwar l-assigurazzjoni fil-kontest ta' uh, eh, dizastri naturali u dak ikkawżati mill-bniedem. Naħseb ir-rapport jiġbor il-punti ewlenin uh, fuq dan is-suġġett huwa pass tajjeb fid-direzzjoni tajba. Jena naqbel mal-opinjoni mal tar-rapporter illi memx soluzzjoni waħda għal din il-problema approċ ta' dan il-prevenzjoni u l-informazzjoni. Hemm bil li l-aċċess għal aktar informazzjoni għandu jena kemm bħala konsumaturi anke assiguraturi imma l-informazzjoni għandha tkun iktar lokali u għandha tiffoka iktar sabiex il-konsumaturi kollu għazla aħjar. Il-rapport jitkellem dwar ġbil ta' informazzjoni per se. Nemmen illi għanna u koll infittxu li kunem skambju ta' informazzjoni aħjar biex nifacilitaw it-trasferiment ta' data bejn il-gvernijiet, kumpaniji tal-assigurazzjoni u konsumaturi minar ma jkunem violazzjoni tal-protezzjoni ta' data dwar il-prevenzjoni nemmen illi il-rapport għandu jisħa fuq l-importanza tar rwol tal-gvernijiet biex jedukaw li ċittadini fuq dawn il kwestjonijiet Is-suq tal-assigurazzjoni għandu jkunem differenzjazzjoni iktar ċara bejn diżastri naturali dawk ikkawżati mill-bniedem il-rapport jirreferi għal dan imma nemmen illi jista' jisir iktar. Occasions when on those indeed make the other worse. I am also in agreement with Jena naqbel dan jitkellem, jirreferi u koll dwar il-kwestjoni tal-informazzjoni, l-assigurazzjoni tkun bazata fuq il-riskju sabiex din tkun effettiva hemm bżonn li jkun hemm informazzjoni adegwata. Jena nemmen illi il-kwistjoni ta' periklu morali miex indirizzata b'mod adegwat u din hija xi ħaġa illi għandna nidħlu fiha aktar fid-dettall. Anki il-kwistjoni tal-bini hija xi ħaġa illi nemmen li għandna nikkonsidrawa u eh, naħdmu fuqa assigurazzjoni mhux obbligatorja fuq il-kwistjoni tal-natura mandatorja ta' dan din l-assigurazzjoni aħna naqblu mar-rapporter li assigurazzjoni mandatorja għal dizastri naturali u kawzati mill-bniedem uh, eh, miex daqsek meħtieġa f'dan l-istadju għallek aħna se niproponu emendi skont dawn il-linji. Grazzi. Merci. Monsieur Jean-Paul Besset. Grazzi, Sir Jean-Paul Bessé. Grazzi, Sir Jean-Paul Gozes. Jena nishtiq najt li Sir eh, Sampotero li il-rapport illi qed jiproponilna uh, eh, fih eh, zewċ elementi naħa l-element li għalina huwa pozittiv ħafna ġifiri dak li għandu xaqsam mal tbassir u l-informazzjoni u naħaw elementi ieħor li maħniex taqsek ċerti dwara li hija responsabilta individwali. Uh, il-bot mill-azzjoni tal-Istat u tal-Europa minn dak il-li għalu l-kollegi tijaj sissa dawk li qalu illi bżonn li niddefinixxu aħjar dak illi huma meqjusa bħala katastrofi naturali u dawk illi huma kawzati eh, kawżati mill-bniedem dejjem qed isir iktar diffiċli li wieħed joħloq differenza bejn dawn it-tnejn għaliex ir-responsabilità tal-bniedem eh, eh, Uh, eh, kol tikkawza dizastri naturali, per eżempju nixfiet, arar, eh, eh, mewġiet ta' sħana, nirien fil-foresti, għalek din id-distinzjoni għat issir dejjem iktar diffiċli li wieħed jagħmilha għaliex ir-responsabilità tal-bniedem Eh, eh, f'din il-tiġrija lejn iktar katastrofi li edha teddidna il-koll eh, qed tagħmel affarijiet iktar diffiċli għalina fuq ir-rapport innifsu li r-rapporter jisħaq fuq il-prevenzjoni naqsebu li għadeja tajba għaliex il-katastrofi dejjem jiżdiedu u qed jisiru iktar differenti u l-ispejjeż li jikkawżaw qegħdin dejjem jikbru u tista' ukoll teddet l-iżvilupp ekonomiku tal-istati tagħna, tal-pajjiżi tagħna u tad-dinja kollha kemm min. Minn din il-perspettiva, dak kollu nistgħu nagħmlu eh, eh, eh, biex natu iktar informazzjoni huwa importanti ħafna. Irridu nissemplifikaw il-ħajja tal-individwi illi Sibu ruhom f'ambjent uh, li fejn huma l-ħajja tagħhom lejxin tagħhom huwa meddet u eh, nagħmlu ħaġa tajba jekk ma noħorġux dokumenti komplikati jkunu l-iktar standard, l-iktar sempliċi u diretti possibbli biex iċ-ċittadin ikun jaf eżett, ikun jaf eżattament x'riskju ma koperti, x'inhu ma l-azzjonijiet li jrid jieħu, x'inhu ma l-proċeduri li jrid isegwi. Nistgħu nimmaġinaw ukoll illi sit eh, fuq l-internet għandu jkun iddedikat lil din l-informazzjoni informazzjoni, sit fejn kulħadd jista' jmur eh, jeklikja fuq ir reġun tiegħu, fuq il-belt tiegħu, il-raħal eh, tiegħu, il żona eh, fejn jgħix, fuq id-dar tiegħu, u jara x'riski hemm marbutin ma' dik iż-żona. Il-rapport kollox ma kollox jimxi fi direzzjoni tajba imma il-punti li aħna ma naqblux ma' rapporter fuqhom u ma' Eh, huma dovuti għal fatt li qed jisħaq wiz fuq ir responsabilità individwali u separata mill-rwol tal-Istat u minn dak tal-intervent tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li dawn il-katastrofi il morru ħafna lil minn dak li jista' jkun eh, kompitu ta' persuna individwali u anke kompitu nazzjonali. Għalhekk jiena naħseb illi għandu jkonna regoli irrid irridu niprovdu għal iktar flessibilità biex eh, imma hemm bżonn illi l-Ewropa tejna illi nifissaw l-għanijiet tagħna sabiex ikun hemm eżerċizzju aħjar ta' responsabilità individwali. Irridu narmonizzaw l-affarijiet, mhux biss eh, narmonizzaw l-informazzjoni, manki il-kontratti tal-assigurazzjoni sabiex uh, wieħed ikun jaf eżattament eh, għal uh, xiex qed jidħol individwu uh, x'inhu il- xin il-kopertura illi qed tiġi offruta lilu għal dak illi jirrigwarda katastrofi jew diżastri kkawżati mill-bniedem qed nitkellem dwar tniġġis hawnhekk irridu noqogħdu ferm aktar attenti u febda dispozizjoni minn naħa tas-settur privat qatt ħadd ma jista uh, kompletament ikopri u jassigura uh, diżastru nukleari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 Huwa kuntent il rapporter ħa nota tal-fatt d diżastri mamula mill-bniedem u dawk naturali ma nistgħux nitrattawhom bħala diżastru wieħed l-istess diżastru għaliex huma żewġ fenomeni separati responsabiltajiet differenti. It-tnien qed isul Fox jifhem ukoll illi m'hemmx xkil tas-suq f'dan il-qasam illi jista' jiġġustifika l-intervent fuq livell Ewropew huwa sodisfatt illi ir-rapporter ma jaħsibx illi approċċ wieħed tajjeb għal kulħadd huwa fattibbli hawnhekk huwa jaqbel illi f'qafas illi qafas mhux obbligatorju għal aħjar mod fejn aħna niżviluppaw prodotti f'ċertu żoni ġeografiċi iżda Sur Fox għandu xi tħassib dwar formats standard. l istandardizzazzjoni taħdem biss jekk jekk ikonna sensila ta' standards illi ma nkunux nistgħu noħol u għom, s-sur Fox ifaħar l-approċ sensibli illi kienem sissa, grazzi. Merci, Monsieur Chuntis. Grazzi, Sur Chuntis. Grazie, President. Jina, intenni dak li għalu l-kollegi l-oħra f'din diskussjoni, ġifiri illi aħna irridu noqdu f'sebajnejn fil-rigward ta' dan is-suġġett għaliex dan ir-rapport għajjem kwistjonijiet importanti immens. Aħna dan l-aħħar kellna teżiża fin punent tal-punent ta' Kreta żgur li tafu għalli ma' żona qed nirreferi. Din hija żona fejn kellna l-ikbar terremot fil-Mediterran ftit ta' snin ilu li wasal għal tsunami għal din il-marea u hemm tassib ġenerali minħabba eh, li reċentament kien hemm din it-teżiża. Iva irridu naraw xinu dizastru li ġabu bidejh il-bniedem u xinu dizastru naturali. dana kollu ir-riżultati ħajkunu l-istess għall-individwi it-terremoti fil-Ġappun u fil-pajis tiegħi. Naraw li dawn huma zoni illi fihom jista' jkun hemm terremoti u anke l-arar. Il-Green Paper tal-Kummissjoni taraf illi dan huwa parzjalment minħabba il-bidla fil-klima. U forsi dan nistaw ntraċċaw għal fatta kif jitratta l-ambjent il-bniedem. erdu nibdlu il motta kif aħna nasbu dwar l-affarijiet u ma naħsib li nistgħu naqtaw linja ċara bejn iż-żewġ affarijiet. Ridu nippruvaw insibu tarf tal-affarijiet u naħdmu l-affarijiet mod aktar sottili. Iżda hemm intervent, eh, iżda hemm sitwazzjonijiet fejn l-intervent tal-bniedem għandhom għandhom patt. L-informazzjoni hija importanti sabiex il-persuni ikunu lesti Kunu jistaw jilqaw għal dawn id-dizastri. Iżda kif nistaw x'nistgħu nagħmlu biex aħna nkunu lesti għal terremot, nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. L-ewwel nett il-periti jridu jiżguraw illi l-bini jiġu nfasla b'tali mod illi jkunu jistgħu jilqaw kontra terremoti sa fejnu hu possibbli. Imbagħad x'jagħmel dak li jkun meta jkun hemm ifaqgħod dizastru. diżastru irridu naraw xamlu persuni oħra u nizguraw illi flimkien mal prevenzjoni aħna nizguraw illi ikonna il toroq kollha miftuħa jkun hemm skambju ta' informazzjoni mill-esperjenzi ta' dak li jkun. Imbagħad hemm setturi oħra fejn aħna rridu nagħmlu xi emendi naħseb illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jipproteġu l ċittadini u lill-konsumaturi. Għandhom jipproteġuhom kontra xi ftehimiet tal-assigurazzjoni mhux daqshekk trasparenti, mhux daqshekk ċara. Għaliex hemm min m'għandux skrupli hawnhekk f'dan is-settur. Diżastri qegħdin dejjem jiżdiedu u rridu noqogħdu f'sebajnejn illi aħna jkollna set ta' regoli u standards. Għaliex inkella jiena wisq nibża illi ikonna din it-tip ta' babel illi rajna eh, fil-swieq oħra fl-modi. Imbagħad dwar id-diżastri kawżati mill-bniedem jiena naħseb illi aħna għandna bżonn ta' regoli ta' sigurtà. Rridu linji ta' politika li ma jikkawżawx sara lill-ambjent. Iżda kif kont qed ngħid irridu nevitaw illi jkollna din il-babil fis-swieq tal-assigurazzjoni. Bekk ir-rapporter jista' jistenna xi emendi, nirringrazzja l-rapporter tal-li qajjem din il-kwistjoni. Ich möchte, möchte noch kurz etwas... Äh, Isur Langen. Iva, grazie, President. Nicht nżid xi ħaġa. Wara l-ismaj l-intervent prevenzjoni U il-permessi tal-bini kif wieħed jibni jiena naħseb li din hija kompetenza ta' l-istat membru. Hija xi ħaġa fidejn l-istati membri. Aħna m'għandniex eh, għalfejn noqogħdu nidħlu f'dawn is-setturi u lanqas hawn approċċ armonizzat ma rridux inżidu burokrazija hawnhekk. Naturalment hemm setturi fejn aħna nistgħu nikkoperaw b'mod transkonfinali, pereżempju l-isim tal-informazzjoni. Issa ejjew ma noqodux nitħlu fit-tibdil tal-klima u nitħlu fi programmi enormi mhux din il-ħaġa qegħdin nitrattaw hawnhekk il-ħames rapport tal-Kunsill eh, Globali tal-Klima għal illi f'każijiet estremi minn issa sa' 2050 u 2100 aħna mux ser ikonna eh, klima illi tmur għallar. U l pajis Ewropew mu ser iġi qut minn dawn l-affarijiet. Bekk ma rridux indaħlu l-Unjoni Ewropea hawnhekk għaliex dawn huma esagerazzjoni ċaħat ieħor, le, il-rapporter. Ski souhaite parler. Commission est mouette. Eh, donc, monsieur Għandek il-mikrofonu. Thank you, Mr. Chair, and thank you all. Rapporter, grazie President, grazie Shadows għal kontributi ta'kom. Jina qed nara illi aħna naħsbuha bejwet uħol l-istess dwar l-iktar punti ewlenin u bekk jiena qed imbassa li ser kooperazzjoni tajba ħafna meta aħna aktar tard nisawru l-kompromessi tagħna u nippruvaw noħorġu bl-aħħar dokument tagħna għal-vot. Jiena ottimista. Ottimista dwar l-eżitu ta' dan id-dokument u nixtieq nirringrazzjawkom għall-kontribuzzjonijiet tagħkom. Merci, Monsieur Rapporteur. Grazzi ħafna, Sur Rapporteur. Mela, ħanajdilkom issa xaġa dwar kalendarju. Skadenza l-emendi 22 ta' Ottubru fin-nofsinhar diskussjoni fuq l-emendi 25-26 ta' novembru waqt il-laqa tal-komitat, il-vot fil-komitat ikon il-17 ta' deċembru ta' din is-sena, unbat fil-plenarja fi frar 2014. Mela, dak il-punt ta' laqniħ il-deputati għadhom friski, imma għad baqa x'namlu Issa jena eh, se nieqaf hawnhekk u nissospendu il-laqa sa l-erba. rapport ta' Sinjura Ferrera Bat. Nerġaw nibdew fl-erba.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 Okay, um, I think we can resume. I... Tajja, pwis, nasab nistaw nissoktaw bil-laqa. għet nara li il-membri għu l-għanin sabonek, Nistaw għalek naddu u neżaminaw la bosta rapporta Eliza dwar il-mekanizmu uniku ta' rezoluzzjoni. se naddi il-kelma mill-ewel lill-Eliza. Ehm, muito obrigada, Sharon. Ehm, começaria por dizer que esta, este texto legislativo. Grazzi ħafna Sharon, l-ewwel net ikolli ngħid li dan it-test leġislattiv fuq il-riżoluzzjoni tal-banek għandu karatteristiċi partikolari. Għaliex aħna qegħdin naħdmu fuq dan it-test imma fl-istess ħin qed naħdmu fuq it-test ta' direttiva illi tapplika għal 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea, ġifiri id-direttiva ta' risoluzzjoni tal-settur bankarju għalhekk ir-riżoluzzjoni waħdanija hija xaħġa maquda fl-imkien li tidħol f'ambjent ferm iktar ampju u wiesa' kif rajna meta kena l-ewwel skambju ta' opinjonijiet, aħna qed uh, eh, niprofaw se nħorġu b'dawn uh, l-emendi, qed nitkellem se nirreferi issa għal dan it-test bħala il mur u għalek aħna id-deċidejna illi ma noħorġux u niproponux emendi illi jistaw jamlu xie kontradizzjonijiet eh, ma test illi diskutajna fit triologu aħna rridu nsolvu jew nkella eh, nirkupraw jew nsalvaw istituzzjoni bankarja. Fl-emendi fuq il-proposti tal-Kommissjoni dan ma jortux elementi essenzjali Eh, tal-proposta tal-Kommissjoni dirli illi mod ġenerali il-proposta tal-Kommissjoni hija ambizjuża u tmur fid direzzjoni eh, lejn dak li kien talab il-Parlament fl-2010 fija elementi interessanti ħafna u għalhekk ehm, tkun ħaġa tajba li nżommu ir-ritmu illi qbadna u namlu biss xi korrezzjonijiet u ntejbu it-test fuq ċerti elementi li jiformaw l-ewwel minn dawn l-elementi hija deċiżjoni illi uh, eh, noħol u din l-istituzzjoni uh, taħt eh, nibdew proċedura ta' rizoluzzjoni għall istituzzjoni bankarja ġew prezentati xi emendi u naħseb illi uh, nistaw nżommu dawn l emendi nilqawhom għaliex dawn jistaw jiċċaraw l-affarijiet u jgħidu f'liema situazzjonijiet uh, istituzzjoni eh, bankarja tkun edha eh, tkun se tfalli. Għallek naħseb illi dawn il-kjarifiki huma importanti sabiex ikun hemm ċertezza u anki trasparenza fil-proċess ta' teħil ta' deċiżjonijiet biex ikun hemm koerenza u eh, biex niżguraw li dawk li jkunu taħt sorveljanza jkollhom biżejjed fiduċja fil-kriterji li jkunu japplikaw fil-każ ta' pre-riżoluzzjoni jkunu jafu wkoll li huma il-mekkaniżmi ta' difiża eh, illi ikollhom għad dispożizzjoni tagħhom dawk illi ikunu eh, suġġetti ta' din il-proċedura. Aħna nistaw ovvjament eh, niprovdu li kunem xi skambji ta' eh, opinjonijiet bejn il-livelli differenti imma dan bejn is-sorveljanza u riżoluzzjoni ma dak li huwa essenzjali huwa illi rridu nkunu nafu eżattament min hu responsabbli għal dan il-mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni. Punt ieħor li huwa importanti eh, u li ta' min jisħaq fuqu u li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tal-Parlament Eh, fid-dal ta' dak li konna qed nitkellmu meta tkun qed nitkellmu dwar il-ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew fid-dawl eh, u kol ta' dak li konna għadna meta konna qed naħol naħtru id-diretturi tal-dawn l-entitajiet ta' sorveljanza anki f'dan il-kontest ta' l-MSU hemm bżonn li jkun hemm ċerti prinċipji li jibqgħu hemm ħarsa per eżempju direttur eżekuttiv u il-viċi, eh, il eh, bżon li hemm trasparenza u ikunem u koll kontroll minnaħat tal-parlament fuq deċiżjonijiet li jittieħdu mbagħad hemm it-tielet punt essenzjali, jiġifieri l-eżistenza ta' faċilità ta' self jew kull tip ta' backstop pubbliku li kun sot sabiex dan il-font ta' rizoluzzjoni jista' jaħdem dan il-font irid ikun operattiv darba titħol fis seħħ il-liġi dinja mm, ħaġa komplikata u il-Parlament Ewropew ma jistax jagħmel talbiet konkreti dwar il-karatteristiċi u it-tip ta' faċilità li se tkun imma hemm bżonn li proċess ikun kredibbli ma nistgħux noqogħdu nistennew xi 10 snin. Qabel dan il-fond ikollu bizzejiet fondi li permettu li jibdew dawn il-proċeduri ta' rizoluzzjoni. Hemm bżonn li niggarantixxuh dan, hemm bżonn li fl-istess moment ikonna dan l-istrument pubbliku. li mhux se ikun format mill uh, mill-kontribwenti tiegħu imma hemm bżonn li ikonna biżejjed flus u fondi fil- f'dan il-fond ta' riżoluzzjoni u mal-banek li jridu jikkontribwixxu għalih. ta' mhux biss qed nitkellmu dwar il-settur bankarju mal entitajiet kollha koperti mill-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni u dawn il-ħasijiet, dawn il-kontributi jridu jsiru skont ir-riskju. Dawn il-ħlasijiet joħorġu mill-kontijiet tal-banek u mhux mill-but tal-ċittadini. L-aħħar punt, punt marbut mill-qrib, mal-kwistjoni tal-bailin li qed naħdmu fuq fil-kuntest ta' test ieħor. Issa dwar dan il-bailin, aħna nishtiqu illi kunem mekanizmu illi jwassal eh, għall-użu ta' dan il-fond e kif il-depositi jibdew iqarbu iktar lejn it-tip ta' assi ta' tip A hemm bżonn li eh, ikun hemm ċerti sabiex jibdew dawn il-proċeduri hemm kalendarju wkoll il-provdut f'dan it-test u aħna naħsbu illi dan għandu jippermettilna biex ikun hemm suq uh, eh, minnaħa tas-suq, ġifieri dan il mekkanizmu li wassal għal eh, tħaddim tal-font jgħid meta l-proċess tal-bejlin uh, eh, jinbeda meta aħna ikonna mbagħad rikors għal dawn id depositi Issa hemm tipi differenti tal-depositi msemmijin f'dan it-test imma dak li huwa importanti huwa li jekk ikun hemm intervent jiġifieri mill-fond jekk ikun hemm trasferiment ta' eh, fondi jekk eh, ikun hemm xi blok ta' assi li se ikun hemm jiġu trasferiti hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu li wassal għal biex jinbeda dan il-proċess. Mbagħad hemm punt ieħor u hawnhekk irridu norganizzaw ruħna din hija l-data ta' dħul fis-seħ ta' testi leġislattivi differenti għaliex fil-fatt il- il eh, ta' supervizjoni uniku u, u l-istrumenti l-oħra jagħmlu parti mill-istess puzzle u dawn irid jkunu elementi kompatibbli hemm bżonn li jkun hemm koerenza u li ma jkunx hemm tfixkil tas-suq intern ikkawżata mill-fatt eh, li eh, jidħlu fis-seħ dawn eh, l-elementi dawn l-istrumenti leġislattivi kollha. L-emendi intom tafu bihom għalix ġew prezentati mill-kollegi jena u kol minnaħa tijaj se niprezenta xie elementi emendi addizjonali imma eh, se jkunu simili għal dak li għadni tilkom u nittama li flimkien grazzi għal dawn l-emendi nistaw intajbu dan il-rapport. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, now for the EPP. Uh, Yes. L-Onorevoli Voltman Kohl fissam il-PPE. Nixtieq uh, I would uh, like to thank uh, Elisa for um, the... l-Elisa, l għal kooperazzjoni kostruttiva tagħha. And, and uh, that we want to uh, treat this... Aħna irridu nitrattaw din il-kwistjoni bimpen u brata maġla imma l-ewwel għandha tiġi l-kwalità. Qed inħossu din l-urġenza illi din il-proposta għal mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni hija pilastru importanti wa pilastru importanti immens tal-Unjoni Bankarja u inqas mill-Parlament, mill latta tal-Parlament irridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex nelħu f'dejjem qabel elezzjonijiet Ewropej. Għalija din hija kwistjoni importanti immens ukoll. Naturalment għandna bżonn Eh, tal-kooperazzjoni tan naħa l-oħra wkoll, jiġifieri irdu naraw il kunsill kif qed jindirizza din il-kwistjoni li xina qabel ma' Eliza illi id-direzzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni waħda tajba pala prinċipju u nittama nkun nistgħu nipperswadu lil kunsil illi hekk huwa l-każ. It-tieni nett huwa prinċipju importanti illi vizavi dak li ksibna fil-mekanizmu uniku ta' supervizjoni, sinjura Marian Tyson għamlet biċċa xogħol eċċellenti kif ukoll fil-BRRD fejn in-negozjati għadhom għaddejjin, aħna ma rridux narġgħu nibdew dawn in-negozjati dawn il-diskussjonijiet fil-qafas ta' din id-direttiva, ma rridu nieħdu l-eżitu tagħhom. Għalek fi rigward tal-BRRD l-affarijiet huma komplikati għaliex ma nafux il-konklużjonijiet ta' dawn in-negozjati Jina naħseb illi aħna Jina għamnek għandi xie mistoqsijiet dwar dak li semmit Eliza dwar il-preferenza ta' deposit ta' depozituri għaw kwistjoni u koll tal livell l-istess fl-Europa kolla kemmi jina għandi dubji tiegħi. Jiena naħseb illi din l-emenda tmur kontra din il-linja illi aħna irridu naġixxu skont l-eżitu tal-BRRD. Nistgħu nkunu sorpriżi illi tkun parti mill-eżitu imma wis probabbli mhux ser jiġri għalek għalhekk din hija kwistjoni li rridu insolvuha. Dwar L-ambitu iva naqbel iridu ninvolvu l-banek kollha fl-ambitu hekk għamilna fl-SSM u rdamlu l-istess hawnhekk. nitċaraw niċċaraw ukoll kif ser nindirizzaw l-banek iż-żar u ma mhumiex parti mill-reviżjoni tal-kwalità tal-assi u Jina ma naqbilx irridu nevalwaw l-banek kollha qabel ma nibdew bl-SRM jew bl-SSM imma irridu għall-inqas perspettiva ċara dwar flima stat jinsabu dawn il-banek iż-żar għaliex huma jridu jikkontribwixxu għal fond b'mod ċira, naturalment. Għandu jkun mod proporzjonali imma huma irridu kunu jistaw jibbenefikaw minn dan, unbat irdu naraw flima stat jinsabu, xin l-għamla ta' dawn il-banek, hija kwistjoni kbira li hija bħalissa. It-tini net, ir tal-Kummissjoni eh, li tiġi diskussa hawnhekk u fil-Kunsill jiena naqbel ma' min jgħid li aħna ma rridux nillimitaw il-setat ta' diskrezzjoni tal-Kummissjoni. Ovvjament eh, irrid kolla ċertu seta għaliex eh, aħna għandna il- seta legali fil-rigward tal-għajnuna statali il-kompetenza hija tal-Kummissjoni. Aħna irridu illi konna sessjoni eżekuttiva tal-bord illi kolla rwol aktar b'saħħtu. Dan huwa l-qofol tal-iżgurar li jkollna approċ komunitarju fil-qafas ta' din id-direttiva. U f'dan ir-rigward, fil-fema tiegħi, aħna rdu naraw mhux biss l-għamla tal-bord, Jina għadni favur illi kunem il-Kommissjoni kif ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew li kollom is-setat tal-vot għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew għandu ċertu responsabilità fis supervizjoni u ma jibnu l livell ta' arfin u tkun tajba li tkun xaġa tajba li huma jkollhom il-presidenza u s-seta tal-vot fil-bord xorta waħda irdu naraw illi l-interess tal-komunità ikun rappreżentat viżavi l-istati membri f'dan il-bord eżekuttiv. Għalija din hija kwistjoni importanti immens. Imbagħad irdu naraw il-kompiti. Il-kompiti nistgħu niddiskutu għam aktar tard f'aktar dettal dwar il-fond ta' reżoluzzjoni jiena naqbel ma' Eliza iva irridu backstop dan huwa għarfin komuni illi mhux kulħadd irid jarfu dan l-arfin imma iva neħtieġu ċertu backstop. Jiena qed noqgħod attenta li din nagħmilha eh, b'kundizzjoni għal ftehim dwar l-SRM u aħjar illi naġixxu fl-istess ħin b'mod parallel hija kwistjoni politika diffiċli iżda jiena inħoss illi l-Eurogrupp iħoss il-ħtieġa f'kooperazzjoni ma' Ecofin għaliex Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-pajjiżi illi ser eh, jieħdu sem u iva u ma jħossu illi aħna rridu nagħmlu progress. Kwistjoni oħra nixtieq insemmi. Il-kwistjoni tal-konfidenzjalità. Dawn il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni li ser jiġu mresqa mill-banek meta il-Kunsill ikun irrit jindirizzom fis sessjoni plenarja, f'seduta plenarja tal-Bord, imma naraw illi hemm ħafna tarif konfidenzjali f'dawn il-pjanijiet. Ja xi ħaġa ta' sogru illi ssir fil-bord din l-informazzjoni kollha konfidenzjali ssir tiġi żvelata, ssir xi ħaġa li jkun jaf biha kulħadd u bekk irdu noqogħdu attenti meta naqsmu l-kompiti bejn is-sessjoni eżekuttiva u s-sessjoni plenarja. Jiena sa fuq ix-xwieq għall-kooperazzjoni tagħna flimkien mal-kollegi u nittamaw illi nkun nistaw naġlu fuq dan il-punt. Iżda, għalija u dinja kwistjoni u kol għal-kommissjoni u għal-sekretarjat tal-komitat kif nistaw nallinejaw mal-BRRD u e, irridu parir tajjeb, irridu konsulenza tajba minnaħa taħħom f'dan ir-rigward. Grazzi tassew, Silvi ma seteċ tiġi. Hawnhekk u għalhekk għaddit li xi noti sabiex kom, Jiena nishtiq nitkellem ukoll fismi imma dan ser nagħmlu aktar tard. Fisem l-alde. Silvi tgħid illi hija tilqa' proposti illi ovvjament huma proposti meħtieġa. U importanti li l-mekkaniżmu jkun wieħed responsabli u hija wkoll tixtieq li jkunu allineati mal-dispożizzjonijiet tal-SSM L-affarijiet iridu jisiru kol fl-SRM kif qalet Eliza. U kellima l oħra Ir-rabtiet bejn biċċi differenti ta' leġislazzjoni l-SSM u l-BRRD iridu jkunu jagħmlu sens f'termini legali biex il-ġerarkija tkun bħal dik ta' direttiva dwar l-irkupru riżoluzzjoni il-ġerarkija tal-bejlin hija taħseb illi l-konnessjoni bejn l setali u rizoluzzjoni għandha tiġi ċarata fil rigward tal-setat tal-Kummissjoni, il-marġni għal manuvra tal-Kummissjoni ovvjament huwa wiesa ħafna fis-settur tal-għajnuna statali. Il-kontribuzzjonijiet ex ante mill-istituzzjonijiet rridu jkunu definittivi hija taqbel illi hemm bżonn ta' backstop, iżda din m'għandix tkun prekondizzjoni għall-SRM sabiex dan jidħol fis-seħħ huwa possibbli li jkun hemm l-awtorità illi tkun diġa qed taħdem. Is-soluzzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-ġustizzja u l-istati membri kollha li qed jieħdu sem għandhom jikkontribwixxu b'mod jew ieħor dwar il-modalitajiet ta' vot li sibi bħala supervizur għandu jkun osservatur mingħajr dritt tal-vot. Għaliex jagħmel sens illi nisseparaw il-setat ta' riżoluzzjoni u dawk tal-kupru. Fej l-istituzzjoni tkun sistemika u importanti li semma ktar leħina Investimenti mill-fond l-unika prinċipju għandu jkun dak li ninvestu fassi illi għandhom credit worthiness soli u ma diversifikati fis-settur tagħhom u l-ġeografija tagħhom. Is-sistema infasla sol solviet ir-rabta bejn id-dejn sovran u riskju Il-vito skont artikolu 6 paragrafu 4 għandu jieqaf jibqa' hemmhekk jekk ma jkunx hemm appoġġ pubbliku meħtieġ it-tieni kwistjoni l-kredibilità tal-SRM illi joħloq il-kumitati ta' konsulenza dan isir bil-mod il-mod, wieħed jitgħallem bil-mod il-mod. Dawn huma kummenti illi jiena żgur illi nista' nitkellem aktar dwarhom għax provajt inżomm fil-qosor. Issa wara dan. Se ngħaddi għal ħodor Sven, hekk jogħġbu. Filip uh, who is co-shadowing this. Grazzi. Il-kollega tiegħi mistax ikun hawnhekk. Però l-ewwel grazzi ħafna lil Liza għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna wkoll il-Kummissjoni tal-hemm din il-proposta. il proposta tal-qegħdin nagħmlu pass il qudiem fuq din il-kwistjoni element essenzjali sabiex l-SSM li votajna fuqa eh, u ħdimna fuqa flimkien tibda taħdem. Huwa ċar illi nisabu f'mument ta' responsabilità għaliex il-supervizur eh, komuni mingħajr rezoluzzjoni komuni u sistema marbuta ma' dan ma jistax ikun kredibbli. Dik hija il-problema illi għandna bħalissa u sa jkun il-backstop il komuni. Il-Komissjoni qed tipprovi tirrispondi din il-mistoqsija anka l-problemi li kienu kazawti fil-passat eh, l-istati membri se jkunu primarjament responsabbli jekk il-bejlin tal-kreditur ma jkunx biżejjed. Lilin minn dan, fuq rapport ta' Eliza u l-emendi illi probabbilment aħna sa' niproponu, nixtieq naddi dawn il-kommenti. L-ewwel qabel kollox aħna nifmu illi il rapport f'artikli 27 u 30 Din nipprovaw inneħħu s-seta tal-Kommissjoni fċerta oqsma. Ovvjament, din hija diskussjoni diffiċli ġifieri r-rwol tal-Kommissjoni fil-kustjoni kollha. Aħna minnotaw b'interess il-negozjati li hemm fil-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea negozjati illi jistaw jagħtu risposta għal numru ta' mistoqsijiet fuq il-bażi legali, però ġala darba qegħdin taħt dan l-artiklu propost, aħna naħsbu illi rridu nagħtu lill-Kommissjoni il-setat adegwati sabiex il-legalità tal-proċess kollu ma tidix iddubitata. Ovvjament, u aħjar biex naqsu l-konflitt ta' interess u biex ikollna inqas aspett politiku f'dan il-proċess illi naraw għamla ġdida għamilna diskussjoni simili fuq l-SSM u anka l-ECB. Però permezz ta' trattat li għanna bħalissa, ir-rwol tal-Kummissjoni irrid ikun wieħed b'saħħtu sabiex ikun nkun nistgħu nissodisfaw l-obbligazzjonijiet legali u għalhekk nixtiequ li jkun hemm iktar kjarifika u nittamaw ukoll l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea jirnexxila tiċċara dak li huwa possibbli u dak li mhijiex sabiex ikonna iktar eh, ċarezza. Aparti minn hekk, femendi 72 u 78 hemm il-termini eh, strumenti pubbliċi tal-komunità. Nħossu dawn il-termini mhumiex ċari. Anka brabta mal-backstop ma li dejjem qed jitqies bħala kwistjoni miftuħa, però Min ċert jekk dan irrid jiġi iċċarat f'dan ir-regolament b'termini il mhumiex ċari. Apart minn hekk għandna id-dubi tagħna wkoll fuq emenda 79 fuq il-ħarsin ta' depozitanti. Aħna inħossu li dawn idu jiġu imħarsa u inna nistennew li nivutaw fuq il-rapport dima li nistennew sentejn għal depozitanti kbar huwa aħjar illi jagħmlu dan il-bejlin milli jeħlu l-flus il-kontribwenti u għalhekk aħna xettiċi kemm dawn il-depożiti għandhom jaqgħu taħt skema ta' ħarsin bħal din illi mandiċ taqa għal depozitanti l-gbar mill-perspettiva tagħna. Aħna u kol nishtu iktar kjarifika fuq emenda 34 ġifiri fuq il-tħassir tal-rekwizit għal termini kontratu ta' konverzjoni, forsi il-rapporter tista' tispjega iktar eh, x'inhu l-isfond ta' din l-emenda l-istess jott għal emenda 65 hemmhekk nixtiequ nifhmu aħjar x'inhu l-isfond ta' din l-emenda fej qegħdin inneħħu l-possibilità l istati membri jitolbu li jkollhom deliberazzjoni żejda mill-ħa tal-bord fuq deċiżjonijiet ta' responsabiltajiet fiskali tal-Istati membri fuq l-emendi tagħna stess aħna nixtiequ nagħmlu numru ta' kummenti Hemm raġunijiet validi għalfejn is-sistema għandha tiġi applikata għal banek kollha mhux għal banek il-kbar biss. Dan għaliex reġim illi illi jgħid li l-banek taħt l-SSM biss għandhom jgħu taħt din ir-riżoluzzjoni komuni u jkun hemm anke awtorità u fond speċifiku Mbagħad il-banek iż-żar jikunu responsabilta biss tal-istat membru din ma tistax taħdem għaliex l-istat membri iż-żar mbagħad kull 20 sena jaraw jidjomlu din ir-riżoluzzjoni tal-banek u ridu jispiċċaw iżolati anka fil-żona fil euro. Per eżempju, ekonomiji daqs per eżempju tal-belt ta' Munich ikollhom is-sistema tagħhom illi tittavalwa s-sistema kull 20 sena dan ifisser ma jkollhomx biżejjed esperjenza illi jagħmlu dawn it-tip ta' każijiet ta' riżoluzzjoni. Sa dan f'każ ta' ukoll ta' awtorità federali u hemm raġunijiet validi. Għaliex Din għandha titqis bħala istituzzjoni li tiffunzjoni u illi tipproteġi ċittadini. Naf però il sistema bankarja ta' numru ta' stati membri, per eżempju fil-Ġermanja u fl austria hemm ċertu periklu anka tispjega l-pożizzjoni Ġermaniża illi hemm l-iskemi istituzzjonali illi diġa qegħdin jagħmlu parti mill-ħidma illi aħna nixtiequ nallokaw għal sistema Ewropea. U għalhekk minħabba dan iridu jħallsu inqas fil-Fond Ewropew għaliex bħal banek oħrajn illi ma jgħawx taħt skemi bħal dawn diġa qegħdin iħallsu. Dan huwa l-mod ta' kif inhu magħmul l-iskema Ġermaniża. Għalhekk rapport Zeman sajqis dawn il-skemi bħala wieħed mill-soluzzjoni fuq livell Ewropew u dawk li jihdu approċ differenti għandhom jħallsu inqas fil-Fond Komuni Ewropew. Din qed titqis bħala soluzzjoni u li lin minn dan irdu nħarsu wkoll lejn kif nistgħu nitolbu eh, il-banek li jistgħu jiġu risolvuti, riżolti. Aħna naħsbu wkoll illi għandna wkoll ikonna eh, dawn dritti ta' kontabilta bħal manna fuq il-AIA. Hemmhekk għandna nitolbu għall-informazzjoni għal drittijiet ta' ta' kontroll għal Parlament Ewropew u fl-aħħar mill-aħħar irridu nagħmlu ċara illi kemm il-mekkaniżmi ta' finanzjar pubbliċi u privati għandhom ikollhom ir-rwol tagħhom fil-proċess. Dak kollox minn ħatijaj. tiegħi. Aħna nistgħu nappoġġjaw numru ta' emendi ta', ta rapporter barra dawk li semmejt u ħerqanin biex naħdmu mal-kollegi tagħna naġru dan il-proċess għaliex il-kwalità hija importanti. apparti minn hekk irridu niprovaw anka naħdmu brat iktar maġra mal-Kunsill. Grazzi ħafna. Mawx min jitkellem tal-ICR. U għalhekk għal-gwi il-kellem li jmiss. Grazzi, Sharon. Jena, minni xie shadow rapporter il-kollega tana uħel fi traffiku u għalek ma tantx irnexxina naqblu fuq numru ta' kwistjonijiet. Naqblu illi dan ir-rapport ser fid-direzzjoni tajba. Hemm numru ta' problemi illi jiena għandi personalment dan ir-rapport, però rrid inqis anke diskussjoni fuq l-emendi. Pereżempju, l-kwistjoni tal-bejlin jiena naqbel illi jkun hemm ħarsien tal-kontribwenti, però bl-istess mod minix ċert jekk dan jistax jinkiseb bis-sistema tal-bejlin. Ovvjament, irridu nkunu ċari li dik limitu tal-mit telf eh, taplikax jew le, pero jekk morru li lin minn dan il-limitu, jekk din nitkellmu fuq l-SMEs illi jistaw jitilfu ħafna mill-assi tagħhom. X'ikun il-każ jekk ikun ikun xem bżon bat sussidji minnaħa tal-istati membri biex ikun hemm stabilizzazzjoni tal-ekonomija. Anka, per eżempju, meta nqisu l-assigurazzjoni tal-pensjoni. Jekk din tkun separata mill-bejlin, kemm nistgħu niksbu dan kollu allura? Qegħdin forsi nresqu l-problema x'imkien ieħor minflok nindirizzawa. u ċertu kol li eh, Sur Thomas Handel u kol se jindirizzu dan il-punt iktar tard. Grazzi. Kellim li jmiss. Anzi, il-lista ta' kellim li jmiss. Grazzi ħafna xerin. Ntqalu ħafna kummenti, diġa u għalek jena s ftit kommenti oħrajn. Naħseb li dan huwa dossier importanti ħafna Għalhekk jiddispjaċini li mawx ħafna kolleg, ma kienx ħafna kollegi meta tkellmet Elisa. Irridu nqogħdu attent ma rridux eh, nipprovaw nsibu soluzzjonijiet għall srm illi mhumiex in linja ma' soluzzjonijiet oħrajn f'sistemi oħrajn, per eżempju fil-BRD. Naħseb il-anka din is-sistema tal-SRM irridu li relaturi u xedew rapporti jaqblu bejnietom u jinkludu kol il-BRD u l-SRM apparti minnek huwa dossier importanti ħafna kif qalet Korin. Għalek irridu nisqu fuq il-kwalità u għalek l-iskadenza għall-emendi f'din il-kwistjoni hija stretta ħafna din hija sfida. U nittama li minħabba li m'għandniex ħafna ħin ma nkunx qegħdin nikkompromettu il-kwalità. Fuq l-ambitu jiena ma naqbilx ma' żven. Ma naħsibx li jagħmel sens illi nibdlu il-supervizjoni meta komparata ma' l-SRM jew bil-kontra. Jekk ninkludu kull bank, ġifri anka il-banek żgħar, ma nkunux qegħdin namlu biss ksur tal-prinċipju ta' proporzjonalità manka tal-sussidjarjetà. U għalhekk din il-soluzzjoni finanzjera ma nafx tistax taħdem bil-mod kif, kif spjegajta inti tkun qed tagħti bidu għal tluq mill- DPS ma naħsibx allura din hija s-soluzzjoni it-tajba. Hemm ukoll proposta tal kommissjoni li sibi hemm l-awtoritajiet nazzjonali illi josservaw din il-sitwazzjoni jiddeċiedu jekk bank għandu xi jidħol jew le. U m'għandhom jieħdu din id-deċiżjoni ma nafx hekk din l-aħjar proċedura. Naħseb li rridu inqisu din il-kwistjoni il tidher li hija proċedura diffiċli ħafna. U ma nafx kemm il-Kummissjoni għandha leġittimità f'din il-kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar. Issa fuq il-fond. Ovvjament aħna l kolna nafu li hemm bżonn fond pero nafu wkoll illi il-fond ma jistax eh, jinħoloq mill-lejla n-nar, forsi għandek bżon 10 snin, 15 il sena biex ikollu biżejjed flus fih dan il-fond. biex tgħid li huwa fond b'saħħtu, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq 55 biljun għal żona euro, dan naħseb huwa ammont żgħir wisq. il-font il id-deċidu fuq fil-Ġermanja għandu jkollu 70 biljun għal Ġermanja biss. Allura dan kollu qiegħed jistona. Jekk dan il-fond ma, jkunx biżejt ikun hemm bżonn ta' backstop finanzjarju, min ħajkun dan il-backstop fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex ċar ma naħsibx li l-idea li smajna pal sissa huma fattibli għaliex dejjem eh, din huwa għaw responsabilta fuq l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar. Kemm hemm il-finanzjar direttu, diretti permezz tal-fondi. Jekk ma jkollok dawn il-tip ta' garanziji korrispondenti wara l-fond. Li fl-aħħar mill-aħħar ħafna drabi jkun il-kontribwent l-użu tal-fond kif ukoll id-deċiżjoni għandha tkun waħda il hemm sitt voti. Tnejn għal stati membri li qegħdin jipparteċipaw bħalissa 17 fil-futur 18 Unbat ikollok anka l-Kommissjoni u eh, atturi oħrajn, mela għandek żewġ voti li qegħdin jirrappreżentaw 18 il-Stat membru. Ma naħsibx illi dan dinja proċedura ta' ġiżjoni bilanċjata. Fl-ICB, kull stat membru għandhom l-istess saħħa fil-votazzjoni kemm iż-żaru kemm il-kbar u s'qegħdin nitkellmu fuq żewġ voti għal 18 stat membru. Daqs il-President, il-Viċi President, l-ICB u l-Kummissjoni. U naħsibx li dan huwa proċess ġust. Hawnhekk iridu niddeċiedu sa jiġri bil-fondi nazzjonali li għanna bħalissa, per eżempju, fir Unit, il-Germania, l-Austria, l-Svezja, f'pajjiżi differenti fejn hemm dawn il-fondi nazzjonali skont kriteri differenti, finanzjati minn banek differenti, u il-flus illi jinstabu f'dawn il-fondi jintużaw għal raġunijiet differenti. Dan irridu nikkjarifikaw. Irridu niżguraw li ma jkonniex ħidma doppja jew xogħol id id-duplikat. Jekk inkomplu niffinanzjaw il-fondi nazzjonali fl-istess ħin, u anka u koll tiffinanzja dan il-Fond Ewropew noħol u dan il-pis finanzjarju zejjed, pis ekonomiku zejjed. fejn se jkun dan il-fond? Brussell? Jina mandi xej kontra dan kieku, pero bħalma qalet Korin. It-tieni pilastru tal-Unjoni Bankarja qegħdin nagħmlu riferiment għalih bħalissa għalhekk irdu nifirdu il-supervizjoni għanna l-ECB l-SRM illi jgħad Brussel mhux bħal oħrajn ma nafx għalhekk huwiex idea tajba forsi nkun għadin nikomplikaw ħajjitna iktar milli niffaċilitawha. Kemm nirriflettu fuq dan? Punt finali. Dan kollu għandu ibbażat fuq artiklu 114 ta' trattat miżura biex insaħħu il-suq uniku għalhekk qegħdin nagħmlu referenza għal dan l-artiklu bħala bażi legali. Però naħseb li qegħdin eh, insaħħu biss iż-żona euro, Jiġifieri parti minn dan is-suq. Tista' tgħid ukoll illi qed iġġib is-sitwazzjoni tas-suq uniku għal 28 stat membru qal milli kienet Jista' jkollna regolament għal dan, però għal brd qegħdin ngħidu li mhux biżejjed irid ikollu wkoll direttiva illi mu strument eh, vinkolanti, jiena minix avukat. Però nistaqsi. Kan nkunu iktar flessibbli. U nsaqsu li l-avukati xi ħasbuma wkoll. Um, right now, uh, Diogo Feo. Grazzi. Obrigado. <coughs> Obrigado, Sharon. Eu queria, de uma forma breve, começar por salientar a. Fil-qosor ħafna jena nishtiq nisħa fuq l-importanza ta' din il-kwistjoni li qed nitkellmu fuqha illum u nitkellmu dwar ir-rabta li nidu nħolqu bejn dan id-dossier kwistjoni tal-Unjoni Bankarja. u li najdu li din l-istruttura jekk aħna se noħolquha se twassala l iktar fiduċja fis-sistema Inkunu nistaw u innaqsu l-ispejjeż ta' kreditu f'stat membri differenti tal-Unjoni Ewropea għaliex wieħed diffiċilment jifhem li kumpanija li tixtieq kollha kreditu biex tinvesti kollha tħallas id-doppju f'ammont ta' interessi minn kieku din il-kumpanija kellha tmur għall-istitut ta' kreditu f'pajjiż ieħor noħolqu wkoll il-rabta bejn il-banek u l-istati sovrani. Aħna bdejna biċċa xogħol u jiena nixtieq hawnhekk nirriferi għal erba' punti li huma importanti ħafna għal dan id-dossier. L-ewwel nett il-kwistjoni tal-backstop. Din il-backstop se tkun faċilitata self għaliex issa se tippermetti illi naslu biex nilħu dak il-level ta' fiduċa li jemżon li konna f'din is-sistema jekk iva irridu nibdew naħsbu iktar dwar uh, dan il-backstop fuq livell Ewropew meċi skont regoli li jkunu komunitarji. dan huwa punt importanti ħafna sabiex aħna ġa minn issa nkunu nistgħu nibatu s-sinjal ta' fiduċja liċ ċittadini u d-depożituri it-tieni net. Mżon illi nġbdu l-attenzjoni fuq dan il-punt, mżon illi kunnem rikors jew inkella nappellaw deċiżjonijiet tal-Kunsill ħafna minn dawn id-deċiżjonijiet se jittieħdu wara l-eżekuzzjoni tal-miżuri illi tkun stabbiliet il-Kummissjoni. il kummissjoni u għalhekk huwa importanti illi ikun hemm possibilità ta' rikors jew ta' appell għal dawn id-deċiżjonijiet. Niġbet l-attenzjoni għal dan il-punt sempliċement. It-tielet net il-mod kif entità ta' riżoluzzjoni Ewropea b'dawn il-font tkun tista' toħloq rabtiet mal-entitajiet nazzjonali dan ukoll huwa punt illi hemm bżonn li jiġi ċarat iktar. U biex nikkonkludi, Eh, se jkun se tkun ir-rabta jew relazzjoni bejn il-Bord, il-Kunsill u l-Kummissjoni, deċiżjoni se tieħdu mill-Bord u mill-Kunsill u mbagħad il-follow-up isir mill-Kummissjoni Ewropea. U eh, dawn fuq dawn is-suġġetti se jkunu l-elementi li se nippreżenta nifraħ ir-rapporter u shadow rapporteurs ukoll għal mod kif huma eh, ħadmu fuq dan id-dossier u żviluppaw nittama illi Eh, nkunu nistaw naraw il-frott tal-ħidma tagħhom. Ovvjament aħna rridu kol nirrispettaw l-iskadenzi u dati limiti ġifiri minissa sal-elezzjonijiet Ewropej eh, din il-kwistjoni kunu għalaqna fuqa. Grazzi. Okay, thank you. Grazzi. Sur Dorsman. Grazzi, Signora President. Isur Klins għal ħafna kommenti li xtaqt għaddijien, pero xtaqt nerġan semmi punt fuq il-banek zar jiena ma naqbilx mal-Sir Frank Gold illi hemm fondi eżistenti illi mhumiex pożizzjoni jgħinu dawn il-banek iż-żgħar. għaliex ma tantx ikollhom indirizzawhom. Fir-realtà dawn il-fondi huma f'pożizzjoni jista' jipproċessaw każijiet bħal dawn. U f'dawn il anka f'dawn il-gruppi bankari. Bħal ħafna kelliema li tkellmu qabli, naħseb li rridu nqisu fid-dettal kif il-banek żgħar u medji jistgħu jiġu inkorporati fil-fond. Rridu nħarsu wkoll lejn xħadem waqt il-kriżi. Rridu nkomplu nassiguraw illi il-banek żgħar u medji jikkomplu jaħdmu bl-istess mod. Ma rridux noħolqu wisq peace fuqhom. u nqisu wkoll ir-riski fil-kalkolazzjoni tal-rwol tagħhom fil-fond. Naħsbu wkoll jekk ir-riski u mhux koperti u jekk xikun il-kontribut tagħhom lejn dan il-Fond Ewropew. Dan wassalni għat-tieni punt jagħmel sens illi indaħlu dawn il-banek fil-fond iridu nħarsu lejn dan l-aspett u nippruvaw insibu soluzzjoni illi tagħti l-istess opportunitajiet fuq is-suq lejn il-banek differenti. Qegħdin nitkellmu fuq il-flus, il-flus ma jaqgħux mis-sema, jiġu mill-konsumaturi. Għalhekk b'mod urġenti jridu nindirizzaw eh, dawn il-banek bl-istess sistema l-istess mod. U anka sistemi eżistenti jġi kollom pis doppju. Grazzi. Uh, thank you. Now... Grazzi. Sur gonna hook like. Thank you very much. Grazzi ħafna ta' dawn il-kommenti. Aħna konventi ħafna dan kollu meta smajna il-kummenti kif nistaw nindirizzaw l-irkupru bankarju. Din hija kwistjoni kruċjali li konna il din il-direttiva fis-seħ. Għaliex hemm riski ovvji li jkun hemm filosofiji differenti, soluzzjonijiet differenti illi ikun hemm differenza bejn leġiżlazzjoni u oħra ma nkunux konsistenti. Nkun qegħdin noħolqu ċerta inċertezza kif ukoll opportunità biex ikun hemm prassi ħżiena f'numru ta' aspetti differenti għalhekk huwa essenzjali illi inkunu wkoll konsistenti mal-skema tal garanzji tad-depożiti. Irridu inħarsu l legislazzjoni fuq dawn l-iskemi intejbuha eh, u niswa bħala bażi. U importanti wkoll li minnaħa tal-Kommissjoni għabbażi tal-test tal-Konsill li dan huwa mod stramp ħafna ta' kif nindirizzaw il-kwistjoni, però nisqu wkoll illi jridu nalinjaw is-sistemi kollha u naħsbu anka fil-prioritajiet. Apparti minn hekk, xi ħaġa oħra importanti torbot ma dak li qed qabel, jiġifieri l-proċedura tal bailin li għandha tkun l-istess minkejja dak eh, l-affarijiet differenti li nagħmlu. Għanna leġiżlazzjoni tal-SRM u mbagħad leġiżlazzjoni oħra fuq soluzzjoni tal-irkupru. Anka l-fatt li qegħdin iddiskutu il-sistemi differenti għedin ninfasizzaw il-problema li għanna, li għanna leġizazzjoni parallela, zewċ leġizazzjoniet mxin fl-istess ħin. Dan huwa importanti anka diskussjonijiet fuq l-SRM. Naħseb li huwa kruċjali illi aħna nistgħu nistabbilixxu sistema fejn il-banek ikunu b'saħħithom kemm jista' jkun fejn kull min jinvesti jew kollu bank ikun jaf illi ma jistax e, jevita l sfidi ta' sistema legali. Naħseb din id-diskussjoni urid ukoll il-bżonn ta' stabilità ta' governanza fil-żmien ta' kriżi. U meta smajt id-diskussjoni fuq il-backstops, Naf illi irrid ikun hemm xi tip ta' backstop x'imkien, però niddubita kemm hawn nies li jridwa f'darhom stess. Nipreferu l-backstop kun x'imkien ieħor. U dan ovvjament jistieħol ukoll ċerta periklu morali ieħor li aħna nixtiequ nevitaw. Hekk qegħdin u sistema fejn il-gvernijiet u l-istati membri mhumiex anzi ma jistawx jew jistaw jevitaw ir-responsabilità fejn għandhom opportunità li jaġixxu nittamaw illi xi ħadd ieħor ikun jista' jsolvi l-problema. Aħna l koll smajna diskussjoni fuq il-fond ta' riżoluzzjoni naħseb li huwa importanti irridu niftakru illi ikun kbir kemm ikun kbir dan il-fond ta' rezoluzzjoni mhux ħajkun biżejjed għal l-isfidi l-kbar f'sistema anzi fi kriżi iktar wiesa. Kriżi sistematika. Jekk ma jkonniex odda differenti biex naġixxu dejjem nittamaw li xi ħadd ieħor illi jisolvinna l-problema meta ma nkunux nistgħu nsolvu aħna finanzjarjament. Però qed nippruvaw nsibu risposti f'din il leġizazzjoni però qed nkomplu nikkjarifikaw. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nixtieq nitkellem. Jiena taqxejn konfuza fuq din il-proposta minnaħa waħda mill-lat politiku naħseb li naqbel li huwa importanti illi ndaħluha fil-seħu li jkollna proposta fuq l-Unjoni Bankarja dan il-proġett kollu l-insaħħuħ. Pero iktar manħares li għandin il-proposta eh, nħares Lea ah, nistaqsi jekk kienx idea tajba li ndaħwa taħt proposta leġislattiva waħda tidher komplikata ħafna naqbel ma' gune illi il-dokument bażiku fuq il-bejlin u fuq ir-regoli u fuq il-flessibilità il flessibilità huwa fid-direttiva tal-irkupru tal bankarju. Dan huwa relevanti għall-Unjoni Ewropea kollha u għalhekk ma nistgħux nitkellmu fuq parti mill-Unjoni Ewropea biss u għalhekk ikun ħasra illi jekk tkun taħt l-SSM tispiċċa f'sitwazzjoni għar. Nafru dan il-punt issa ma wkoll minnaħa ta' Elisa. Il-mod ta' kif kollox huwa marbut f'regolament ma' aspetti oħrajn. Ovvjament irid ikollok regolament illi jistabilixxi din l-awtorità ta' riżoluzzjoni bħalma minna taħt regolamenti oħrajn. U naħseb dan irridu namluħ billi namlu referenza għal direttiva ta' rezoluzzjoni u rkupru bankarju. Mhux sempliċement niddublikawa, però dan jaf joħloq il-problemi tiegħu wkoll hemm kwistjoni oħra wkoll fuq il-BRRD dwar min għandu jibda dan it-tip ta' rezoluzzjoni anka r rwol tal-Kummissjoni. Ħafna drabi ngħidu illi l-Awtorità ta' rezoluzzjoni li din nipproponu hawnhekk hija paralela mal-FDIC tal-Istati Uniti. Però, dak li huwa board, ġifiri mamul minn reprezentanti tal-istati membri, ma jistax ikun eh, bħall-FDIC, din hija aġenzija regolatorja illi tagħmel supervizjoni bankarja mi sempliciment autorità ta' rezoluzzjoni għanda l-esperti tagħha anka fuq supervizjoni finanzjarja illi taħdem ma' l-istituzzjonijiet u fu rizoluzzjoni tagħhom. Anka meta jkun hemm dawn l-istituzzjonijiet il-kbar, eh, sistema oħra tintuża mhux l-FDIC irdu nqisu ukoll dawn il-kwistjonijiet tal-kwistjonijiet lokali jew tad-dar jew inkella dawk dawk ospitanti. Illi eh, din il-kwistjoni ta' regoli differenti bej il-pajjiżi differenti, din hija xi ħaġa li nkant niddiskutu fuq livell internazzjonali fejn il-pajjiż ospitanti jitressa fil-ġemp Jekk il-pajjiż ospitanti mhuwiex les li jagħmel dan, ikollok eh, punti ta' dħul multipli. U naħseb li dinja xi ħaġa stramba fejn jista' jkollna ftehim internazzjonali fejn jkollna dawn is-single points of entry, hemm imbagħad dawn l-elementi li nevitaw il-kwistjoni permezz ta' struttura Ewropea. fej kuna hemm intervenzjoni mill-pajjiż ospitanti. Jekk qegħdin nindirizzaw dan il-pajjiżi barra mill-SSM ovvjament imbagħad id-diskussjoni differenti. Id-diskussjoni legali wkoll tapplika għal l-istati membri kollha kif ukoll għal kategoriji differenti ta', ta banek bħalissa dawk li qegħdin fil-SSM u li huma super li jaqgħu taħt is-supervizjoni tal-ICB. Ħanejdu illi dawn li ħajkun hemm numru limitat ta' banek biss taħt is-sistema. Naħseb li qegħdin inneħħu il-supervizjoni ugwali ta', banek differenti. U forsi din mhix idea tajba, għalhekk la forsi l-aħjar soluzzjoni hija li jkollna klawzola ta' reviżjoni illi tgħid illi jekk ikun hemm dan, dan il-subset tiġi imwessa laqas jiena jiena nnifsi imma jiena konvinta jekk għandux ikun hemm limitazzjoni għal dawk il-banek li għaw taħt l-SSM dipendenza fuq il-backstops. Naf illi hemm numru ta' stati membri li kieku ma jidħlux, però forsi hija soluzzjoni li xorta għandna nqisu. Issa fuq il-font. Jiena daqsxejn konfuża hemm elementi illi qegħdin jiddaħlu mill-BRRD li ma nistgħux nagħmlu referenza għal lajnuna statali. Però irdu niftakru illi il-fond mhux parti mill-reżoluzzjoni istituzzjonali huwa eh, hemmhekk biss għall-emerġenzi. U għalhekk ridu nkunu ċerti x'inhu l-irwol tiegħu Dan ikopri l-ispejjeż ta' l-irkupru ta' riżoluzzjoni minn flok falliment fejn tista' tagħmel l-għażliet fejn tista' tgħin l-SMEs jew inkella depożitanti differenti. Però mbagħad dan ifisser li jkun hemm ħaddieħor illi ikun spiċċa f'sitwazzjoni jari jkun falla. Tużaħ dan il-font pereżempju biex eh, tindirizza kustjoni toħrajn per eżempju bħal kustjoni tal-lejmen tal, li swit erba darbit iktar minħabba din il-kustjoni tal-fire sale. Jekk nibdew nitkellmu fuq dan il-fond bħala backstop illi sa nużaw bħal servizzi soċjali għal banek, aħna nkun nkun qegħdin niddefinixxu l-SSM illi mod illi namlu lu bejla u għalek irridu nqodu attenti ħafna b'dak li qegħdin ngħidu, irridu nkunu ċerti illi l-intervenzjoni mill-fond hija bista emerġenza. U japplika wkoll anka għal dawk l-istati membri li mhumiex fih. Per eżempju, fl-Iżvezja hemm fond illi applika biss soġġett għal regoli nazzjonali, ma mbagħad jista' jkun hemm anke pajjiżi li jaħdmu flimkien eh, illi jħolqu font u jevitaw dawn ir-regoli u għalhekk irid ikun hemm status ugwali. Naħseb li għandi xi kummenti oħrajn li nixtieq ngħaddi, però minflok sa nagħmel xi emendi. Kumment finali, jekk dan il-fond jopera, fl-aħħar mill-aħħar rridu niżguraw illi rridu nieħdu ċerta valur minnu. Ovvjament se noħolqu ċerta levis fuq l-istituzzjonijiet privati jrid konna eh, anka awditjar u valutazzjonijiet biex niżguraw illi il-flus qegħdin jintużaw b'mod tajjeb u mod adegwat ovvjament dan mhux qegħdin noħolqu pis zed, però xi ħaġa li rridu nagħmlu. Ovvjament, forsi l-ewwel darba li titħaddem din is-sistema mhux taħdem tajjeb u għalhekk irridu nitalmu mill-esperjenza. Ikonna bżonn dawn it-tip ta' valutazzjonijiet biex intejbu is-sitwazzjoni t-tieni jew tielet darba. U għalhekk eh, se nindrizz dawn il-kwistjonijiet fl-emendi tiegħi hemm numru ta' kellima oħrajn li xtiqu jitkellmu fostom Maria Tyson u kellim oħrajn. Dak kien l-ordni li semmejt l-ewwel fil-lista hija s-Sinjura Astrid. Merci. Grazzi ħafna, Signor President. Skużani l-ewwel net tal-li jiena wasal tard tal din il-laqa imma kelli nivota fil-Komitat ta' Drittijiet tan Nisa fuq proposta direttiva dwar il-kwoti. Għallek jiena ma stajċ inkun prezenti għal l-introduzzjoni li għamlet il-rapporter. Imma jiena nishtiq xorta waħda namel xiftit kummenti ta' natura ġenerali u uh, Eh, nisħaq fuq l-importanza ta' dan il-regolament illi jitratta suġġett serju ħafna li għandu ħafna konsegwenzi għaliex il-ħolqien ta' mekanizmu ta' riżoluzzjoni waħdini eh, segwi u huwa tweġiba għal ħtieġa għalina bħala Parlament Ewropew naħseb illi aħna irridu nuru ċertu uh, rida soda uh, eh, f'sitwazzjoni fejn Uh, il-Konsell u ċerti gvernijiet qed jippruvaw irraqqaw il-pannu bil-qaraħmar jiena naħseb illi l-Komissarju Barnier għamel sew meta ressa uh, proposta solida fil-fema tiegħi minkejja bażi legali illi hija xi ftit dajfa veru dan imma iċ-ċirkostanzi huma li huma u jiena naħseb ħalu illi kien bżonn illi jisir dak li fil-fatt sar għaliex ir-riżoluzzjoni ta' bank hija u tibqa' ħaġa delikata ħafna anki fil-ġejjieni hija eh, u tibqa' eh, sinonimu ta' falliment minn naħa ta' supervizuri Eh, meta wieħed iqis ukoll il-konsegwenzi illi ġġib magħha hemm bżonn illi l-affarijiet ikunu ċari, ċari kemm jista' jkun. Iktar eh, ma jkun hemm bżoni eh, li ma jkunux ċari, iktar ikun hemm riskju kbir illi l-avvenimenti tal-kriżi jelbu Għalhekk l-indipendenza tal-istituzzjonijiet u tal-awtoritajiet li aħna noħolqu hija propju il-qofol ta, ta' dan l-istrument sħiħ. Għaliex dawn se jkollhom jieħdu deċiżjonijiet ibsa u għalhekk hemm bżonn li, li nagħmlu dak kollu li hemm bżonn sabiex dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu mhux minn perspettiva ta' interess nazzjonali imma pjuttost minn perspettiva ta' interess ġenerali Ewropew. Dak kollu li jippermetti l istati membri biex jorjentaw il-proċess eh, lejn direzzjoni li jaqbel lilhom eh, hija xi ħaġa li għandha tkun projbita din eh, fil-istruttura ta' deċiżjonijiet, il-mekkaniżmi ta' deċiżjonijiet il-distribuzzjoni il tal bejn il-home u host li kunem eh, bilanċ, hemm bżonn li kunem bilanċ u bilanċ diffiċli ħafna, efimeru ħafna, hemm bżonn illi noqodu b'sebajnejn fuq dawn il-punti kollha għaliex eh, naħseb li uh, eh, l-istati iridu uh, jihduhom fidejhom u eh, biex jdawruhom kif jaqbel lilhom jiena rridu aħna kif għatilkom rridun noqogħdu attenti ħafna u l-Kommissjoni u koll eh, se tkun attenta u jekk intom taqblu miegħi jiena naħseb illi eh, nkun inxaqleb iktar lejn dan l-orjentament ġenerali. Mbagħad dwar l-emendi jiena u koll biħsibi eh, nippreżenta xi emendi fuq il-prinċipju naħseb illi irridu niproponu li konnem mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni Ewropew li kun pilastru essenzjali u fondamentali tal-Unjoni Bankarja. Imma Aħna ma nistawx nibnu uh, struttura illi ma tkunx soda għaliex imbagħad din iktar se twassal għal problemi, problemi akbar minn dawk illi uh, eh, diġa iffaċċajna dan huwa l-messaġġ illi xtaqt inwassal illum umbat nerġaw lura għad dettalji la darba nkunu prezentajna l-emendi. Grazzi. Thank you very much. Um, uh... Grazzi ħafna. Eh, għaw min qed jistaqsi biex kollu ċans jitkellem it-tieni darba jiddispjaċini ma nistax l-kom terġgħu titkellmu xanna eh, vot aktar il qoddim u għandna ħafna kellima u mbagħad terġaw jitkellem ir-rapporter Peter Simon. Grazzi ħafna Sharon. Jena nishti eh, norbot ma dak li qal Gunnar Hökmark aktar kmini u l-kollega Austriaku koll referi għal dan meta kienu qed jirreferu għal eh, lima banek se jkunu effettwati u Gunnar għamel mistoqsija. Mistoqsija għamel bossa mistoqsijiet fil-fatt li kollha kienu importanti. Issa aħna għedin naħdmu fuq elementi differenti tal-Unjoni Bankarja u passi differenti u dakollu kollu irrid jingħaqad flimkien f'xi moment jew ieħor jiena naqbel ma' għuna illi supervizjoni hija kont. Aħna issa għad baqalna ħafna x'namlu Eh, dwar da kollu li għandu xaqsa mal-aspetti ta' rizoluzzjoni u il-garanzija ta' depositu u dawn l-elementi kollha jridu xi darba jew oħra jingħaqdu flimkien. Hemm bżonn illi kollha dawn it-tlet pilastri ta' l-Unjoni Bankarja dawn ikollha jridu nżommuhom f'moħħna. U nippruvaw nażlu direzzjoni li se tmexxina l qudiem u huwa mhux ħaġa faċli sakemm ma jkunu wkoll li nataw l-istess attenzjoni iż-żewġ aspetti oħrajn irridu nevitaw li eh, nidħlu f'diffikultajiet akbar aktar il qudiem mela ħanerġa' insemmi dil-kwistjoni tal-backstop u l-vjabilità. Aħna nistgħu forsi naqblu u niftemu li il-backstop u il-kontrolli irridu jimxu it fir rigward ta' supervizjoni aħna għadna illi biss ċerti banek se jkunu soġġetti għal supervizjoni diretta. U mbagħad irridu naraw uh, eh, li ma banek se, se jaqgħu f'din il-kategorija fej titħol din il-backstop. Il Aħna se nirrepetu l-affarijiet li għamilna fuq l-aspetti supervizorji biex ikun hemm xi tip ta' parallelizmu u jkunu jistgħu jimxu pass pass it fit mal eh, it-tlet elementi iridu jimxu b'mod parallel u fl-imkien, jiġifieri fil-waqt li aħna hawnhekk qed nikkonċentraw fuq ir-riżoluzzjoni ejjew ma nispewx, ma ninsewx l-elementi oħrajn ta' din l-istruttura, iż-żewġ pilastri l-oħra. U mbagħad hemm ukoll il-banek u istituzzjoniet finanzjarji ta' importanza sistemika li xumbat huwa eh, faċli li wieħed imbagħad jidħol f'diskussjoni ta' li huma l-banek żgħar, li huma dawk ta' daqs medju, eccetera, jista' jkun ukoll illi aħna neddeċidu li l-banek u medji uh, eh, il-rezoluzzjoni mish fl-aħjar soluzzjoni għalihom, forsi aħjar li dawn ifallu din hija possibilità waħda dana kollu jiddependi minn fejn li ma livell ta' banek jew li ma tip ta' banek se jitqisu bħala banek kbar u li ma ikunu medji jew żgħar u min se jkun responsabbli u min se jibda dan il-proċess ta' riżoluzzjoni fl-aħħar mill-aħħar, min se jħodha din id-deċiżjoni din hija xi ħaġa li semmit is-Sinjura Luling aktar kmieni. Naħseb illi jekk ma noqogħdux attenti, Er, se jkun hemm eh, riżoluzzjoni li eh, kulħadd jibda jeżamina flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew. Naħseb din id-deċiżjoni għandha tkun fidejn il-Bank Ċentrali Ewropew imma diffiċli li wieħed jimmaġina sitwazzjoni bħal din. Naħseb illi intom tridu jkollkom sistema ta' riżoluzzjoni illi uh, turi l-effett tagħha u tibda fil-ħin reali mal-awtorità li hija responsabbli fl-aħħar mill-aħħar dik li tajt iva hemm bżonn li nibdew proċess ta' riżoluzzjoni. Eh, il-pajjiż fejn jinsab dan il-bank jista' ikun hemm bosta raġunijiet għalfejn kollom opinjoni differenti x'jiġri mbagħad sitwazzjoni bħal di. L-istati membri jkunu jistgħu jopponu u jista jisibu eh, ruhom f'konflitt ma' din l-autorità illi tkun qed tinsisti li timbeda l-proċedura ta' riżoluzzjoni fil-Ġermanja. Uh, eh, nistan immaġinaw li per esempio l-gvern ma jkunx irid li jimbeda proċess ta' riżoluzzjoni u jekk aħna jirnexxinna illi ta' ditana u uh, u bekk l-autorità tal-Bank Ċentrali Ewropew tonqos ħafna. Naħseb illi il-proċess emendatorju għalek iħatem imma naħseb illi embżon illi konna regoli ċari daqs il-kristall u ma ninsewx illi din l-Unjoni Bankarja eh, hija uh, bbażata fuq tliet pilastri u dan huwa riżoluzzjoni hija biss wieħed minnhom. Dawn iridu xi darba jew oħra jnaqdu flimkien u jimxu it fit. Grazzi ħafna Marianne. Signora Marian Tyson. Grazzi ħafna, Signora President. Dwar eh, l-ambitu ta' din il-proposta, nishtiq najt kelmtejn, aħna konna qed nitkellmu dwar uh, regoli, uh, setta regoli wieħed illi se applikaw għat 28 stat membru. Uh, Eh, Umbat qed nitkellmu wkoll dwar il-banek li hemm fil-żona euro, mbagħad dwar il-mekkaniżmu ta' supervizjoni eh, uniku jekk wieħed jara li dawk li qed jagħmlu qed daħlu fil fl-SSM jekk dana se jkun volontarju mella rridu naraw li ma banek f'dawn il-pajjiżi jaqgħu taħt din il-kategorija għalek naħseb illi l-SSM għandam nejntejna unnek dawn il-banek illi kunu taħt il-supervizjoni diretta tal-Bank Ċentrali Ewropew. Irridu nkunu ċari fuq dan jien għader li fimt l-SSM f'dan il-kontest aħna konna deċidejna li ma jkonniex sistema fuq żewġ saffi imma pjuttost mekanizmu wieħed illi fir-realtà mbagħad irid ikun organizzat eh, fuq bażi pragmatika. Mbagħad nagħmlu distinzjoni bejn dawk illi kienu taħt il-supervizjoni diretta tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-oħrajn li fil-prinċipju irridu jkunu taħt supervizjoni ta' awtorità nazzjonali essenzjalment. U eh, dan għandu mnejn jimxi ħarir. Imbagħad ikun hemm il-Bank Ċentrali Ewropew u il-Bank Ċentrali Ewropew dejjem ikollu ikolla l-opportunità illi uh, tintervjeni imma il-Bank Ċentrali Ewropew jrid jara x'se jaqa' taħt Awtorità Nazzjonali u dak li mhux se taħt Awtorità Nazzjonali Jena ma narax għalfejn eh, meta nasu għal l-kupru rizoluzzjoni, emson li namlu din id-distinzjoni bejn il-banek dawk li jaqaw taħt l-SSM u l-oħrajn fuq bazi operattiva dan jaqa taħt eh, regoli ta' supervizjoni. u rridu naraw il eh, mekanizmi ta' rizoluzzjoni kollha li jeżistu irridu nżommu f'moħħna il-rizorsi umani illi eh, hemm eh, bżonn biex jagħmlu supervizjoni ta' 6000 bank. Issa jekk aħna se noħolqu differenzjazzjoni mela l-affarijiet se jisiru ferm aktar komplikati. Umbat naħseb illi l-affarijiet mhumiex se, se jimxu kif eh, qed eh, nittamaw li se jimxu. Mbagħad hemm punt ieħor Eh, xinu l-kontribut illi qed nistennew li jagħmlu l-banek għal dan il-fond dawn irridu jkunu eh, kondizjonati skont ir-riskju u l-modell tan-negozju imma jekk il, il, eh, jekk se nimxi skont il-BRRD naħseb illi nkunu mixin sew imma mbagħad irridu naraw li ma banek se jaqgħu taħt l-SSM noqdu attenti illi il-partijiet differenti tas sistema uh, jaħdmu fl-imkien xorta waħda. Grazzi ħafna, Signora President, jena mnek issa nishtiq nirreferi għaxa xi ħaġa li tqalet qabel. Aħna rridu naraw min se jkun jaqa taħt il-mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni. Issa, jekk irridu naraw jekk il-pajjiżi li mhumiex parti mid żona euro jekk jidħlu f'dan il-fond uniku ta' riżoluzzjoni dawn iridu jidħlu bisħieħ u mbagħad jipparteċipaw ukoll f'mekkaniżmi oħrajn. Issa, irridu naraw jekk Eh, ix xorta tkun tista' tinżamm l-integrità tas-suq waħdieni. Issa mill-esperjenza tiegħi jina nirrappreżenta l-Polonja pajjiż illi għadu mhux parti mid-żona euro dan il-pass il pass tal kummissjoni Ewropea huwa pass lura Uh, meta mqabbel ma dak illi aħna irnexxinna uh, ninnegozjaw bħala kompromess fuq il-mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni. Issa, jekk aħna nissib neħsieħbu f'mekkanizmu ta' dan it-tip, stati membri li mhumiex fiż-żona euro iridu eh, jitħlu u ukoll fil-mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni. U hawnhekk l-arranġamenti huma differenti għal kollox kif inu il-każ fil-SSM u il-problema hawnhekk tinsab. Fuq din il-proposta li hija tant diffiċli li naċċettawa dwar il-diviżjoni il il tal-voti fil-bord ta' riżoluzzjoni, bejn il-pajjiżi ta' oriġini u l-pajjiżi ospitanti, jiena naħseb illi l-interessi tal-pajjiżi ospitanti jistgħu jkunu eh, differenti għal kollox u zgullek se jkun eventwalment u eh, jekk illi il-vot il vot tal pajjiż ospitanti ma jiġix eh, irrispettat huwa riskju illi aħna maħniex lesti illi naċċettawħ. Eh, naċċettawh. Naħseb illi il- kull pajjiż fuq il-bord għandu jkollu vot wieħed kif jiġri fil-fatt fil-kuntest tal-pajjiż ospitanti. Issa jekk aħna nadottaw l-arranġamenti tal-SSM, u naħseb illi eh, hemmx nigwadanjaw anke fuq livell finanzjarju milli konna dawn l-arranġamenti transfrontiera. L-ideja illi eh, tal-prinċipju illi ebda pajjiż ma jkun eh, ma jmur minn taħt Dana eh, eh, dinja garanzija għal dak l-istat membru li ma jkollux bati spejjes akbar minn eh, pajjiż ieħor fejn memx mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni. U dan wassalna biex ovvjament niddubitaw jekk il-Kummissjoni għandix intenzjonijiet tajbin li iwaslu għall-ottimizzazzjoni ta' spejjeż dan l-Unjoni Ewropea. Jien għadni ma fimx jekk id-deċiżjonijiet li ħadet il-Kummissjoni fil-kontest tal-Mekkanizmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u mhix jaqgħu wkoll taħt il-mekkaniżmu ta' medjazzjoni. Is-setat tal- l-Autorità Ewropea Bankarja applikaw ukoll għal bord ta' riżoluzzjoni u l-istati membri li għadhom barra mid-żona euro u li se jiksbu arranġamenti ta' votazzjoni aħjar dawk il dan għadu mhux garantit. Mod partikolari fil-mekkanizmu ta' riżoluzzjoni. L-arranġamenti jew il-ftejimiet aħħarin li jistaw ikunu imparzjali hawnhekk il-proposti tal-Kummissjoni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 rridu naraw eh, xieġri meta tinqala xi kriżi f'xi istituzzjoni partikolari u dan ovvjament imbagħad jiġħed għal falliment ta' dan il-proċess kollu kemm hu. Jekk qed iqis l-arranġamenti istituzzjonali għadna ma femniex jekk eh, dawn l-arranġamenti tal- mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni jfokaw fuq rizoluzzjoni nifissa jew inkella jekk aħniex qed nippruvaw niġġieldu kontra l-possibilità ta' riski eżistenti minħabba noqqas ta' kredibilità. Dan kollu issa jena se inkludih fl-emendi illi se nippreżenta Viki issa ed hawnhekk għalhekk nagħti il-mikrofonu lili. Yes, I apologize, I was voting my... Iva, skużani, Signora President, kont qed nivvota fil-Komitat liħor granzi tal-li qed tin l-opportunità li tkellem għalla volli wasal tard. L-ewwel nedwar il-protezzjoni tas-suq u l-għajnuna mill-Istat. Huwa importanti ħafna li namlu ċara li l-għajnuna, ir-reġim tal-għajnuna mill-Istat japplika uh, għal mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni ġifri anki jekk il-Kummissjoni qed tagħmel deċiżjoni jew tkun entità sopranazzjonali li qed jieħu deċiżjoni xorta titissegwi ir-regoli tal-Unanum l-Istat li huma importanti ħafna biex ikun hemm kondizzjonijiet indaqs fil-suq waħdini kollu kemmu u anki biex inkissru eh, dan iċ-ċiklu tal-dejn eh, sovran Jiena kont eh, eh, eh, mħasba tal Elisa illi kienem xie suġġeriment biex nħallu barra għal referenza għal għajnuna mill-istat fl-emenda 28 ma rridu namlu għacħara li dawn ir-regoli tal-għajnuna tal-istat se japplikaw u li ż-żewġ funzjonijiet illi tritwetta il-kommissjoni bħala entità ta' rizoluzzjoni u mhux awtorità ta' kompetizzjoni dawn irridu ikunu eh, mħollija separati nkella se jkun hemm konflitt ta' interessi u aħna irridu inħarsu ir-rwol tal-Kummissjoni eh, f'dak li hija kompetizzjoni anki dwar ir-rwol eh, fil- tal-Kommissjoni qed gost li l kommissjoni ma tistax eh, tibda proċess ta' riżoluzzjoni waħedha naħseb hekk huma ħafna dubji anke fuq ir-rwol tal-Awtorità Bankarja Ewropea jekk il-Kommissjoni tistax eh, tieħu xi istruzzjonijiet mill-Awtorità Bankarja Ewropea dan x'se jfisser fuq għall-Kummissjoni u r-rwol tagħha Jiena ħad gost nisma illi shadow rapporteurs eh, qablu illi il eh, mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni u eh, l-RRD ridu jimxu fit jekk fil-ġejjieni timbidel l-RRD id-direttiva ta' l-irkupru u ta' rizoluzzjoni issa jekk imbilel xi element fil-ftin l-RRD eh, aħna irridu niblu l-istess element fil-SRM biex jimxu b'mod parallel naf li ħafna semmew il-fat illi eh, dak li wassal għal proċedura ta' rizoluzzjoni ma jaqbilx ma' rapport ta' dan il-komitat Jina ma nifimx eżattament għalfejn is-seta ta' bejlin fuq l-SOB u ma eh, eh, tħassru fl-emenda 32. Ma forsi dana jiena fimtu għek bis. Umbat fuq il-kwistjonijiet ta' home u host, il-pajis ta' oriġini u il-pajis ospitanti. Uh, għadna kif eh, smajna rappresentanti ta' pajzi ospitanti jitkelmu l-artiklu 51 u mekanizmi eh, ta' votazzjoni ixaqilbu iktar lejn istituzzjonijiet fil-pajjiż ospitanti u din diskur se tkun problema l-istati membri li huma aktar ġodda. jena eh, jiena nixtieq li l-awtoritajiet fil-pajjiżi ospitanti kollon ftit iktar setat fil-preparazzjonijiet tal-pjan ta' riżoluzzjoni. Naħseb li huwa importanti ħafna koll li deċizjoni teħid ta' deċiżjonijiet tal-Kummissjoni eh, ma jiftħux il-bib li il-Komissjoni titqis li responsabli għax spejjes il-responsabilitajiet mannix nesponu il-budget tal-Unjoni Ewropea għal xi riski potenzjali fil-ġejjeni u dini għax ħaġa li hemm bżonn li niċċarawha. Naħseb fir rigward tal-Parlamenti Nazzjonali dawn iridu jkunu rispettati, jridu kollhom rwol qawwi eh, u l-istati membri mhux parteċipanti kif għadna kif smajna minn il-kollega Pollak dawn ebżon illi kollom id-dritt illi appellaw għal bord alla volja ma jkunux qed parteċipaw xorta jrid ikunu voluti. Jiena nishti illi nisma forma tal-klim illi issemmi u tirreferi għal din il-salvagwardja fiskali biex dak li kun ikun jista jitkellem jekk jara l-affarijiet mhux mixin sew hemm bżonn li jkun hemm ċarezza legali u naf li xaħut ħut mill-kollegi tiegħi huma imħasbin dwar eh, l-approvazzjonijiet u kemm huma mixjin bil-mod fil-kontest tal-Unjoni Bankarja. Imma dan huwa dak li se jwassal għal ċarezza legali għal dan ir-reġim aħna ma rridux illi nħaffu wis, niġru wis u fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet ma jkunux ċari legalment fil-ġejjieni hemm bżonn li l-affarijiet ikunu ċari u dan jitlob illi jkun hemm skrutinju demokratiku xira. Filip, xtaqt titkellem jew le, ma, ma, ma rajtx. Le, mish se nerġa eh, nippermetti l terġa titkellem, Sven, jista jitkellem Filip jekk irid. Skużani, et edin tippruvaw eh, toħolqu preċedenti. Eh, Jiena għadni kif wasalt minn Washington u edha burdata ħazina jekkaw eh, mawħat iktar ġdijt li jishtiq tismu mal-lista tal-kelli ma nerġanat il-mikrofonu lil eliza Iva, grazzi ħafna se nitkellem bl-Inglis biex nħaffu ftit iktar għarix qatnara illi il-ħin qed jafas. Jiena mux se noqot niprofa nwieġeb il-kommenti u l-mistoqsijiet illi għamlu l-kellima kolla, sempliciment najdilkom illi naħat nota tal-kommenti u suġġermenti kolla li għamiltu. Se niprofa nieħu l-frott kollu illi nħoloq permezza dan l-ispiritu eccellenti ta' kooperazzjoni li ħloqna hawnhekk. Jiena nixtieq li il-direttiva dwar l-kupru riżoluzzjoni tal-banek it-servi bħala qafas għal dak qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk u li din ukoll tkun kompatibbli bisħieħ mal l-SRM għal mekkanizmu uniku ta' rizoluzzjoni issa fuq il-ċarezza li konna l-SSM, il-mekanizmu supervizorju uniku, il-mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni, eh, naħseb illi eh, bil ħafna ma' deskrizzjoni li tat Marian Tyson li huwa uh, universali f'termini tal-banet li huma koperti minna imma hemm rabta bejn l-istati membri minn fejn da, fejn dam il-banek ta' supervizjoni, rezoluzzjoni u supervizjoni Eh, għallin uh, kella mux tagħmel sens għalhekk żommu f'moħħkom illi jekk aħna jkollna supervizur qawwi dan direttament jew indirettament se jkollu setat sħaħ fuq il-banek illi hemm waqfa f'ċerti pajjiżi membri, allura mela huwa inevitabbli illi eh, bżonn li li kunem hemm sistema komuni ta' riżoluzzjoni għaliex dan huwa il-pass loġiku li jmiss Ġifiri, dawn l-affarijiet iridu jimxu it feet wieħed ma jistax ikun hemm eh, violazzjonijiet kontra is suq waħdieni, ġifieri l-kol kemm aħna nifmu li dan huwa bilanċ diffiċli imma rridu insibuh dan il-bilanċ. Aspett ieħor dwar il-pilastri il differenti ta' din l-istruttura u għawnek jiddispjaċini illi l-kollega tana Peter Simon madux għawnek għalix naħseb li huwa minnu huwa veru illi aħna għanna skemi ta' garanzija ta' depozitu li għanna supervizjoni komuni li għanna jew sejkolna rizoluzzjoni komuni imma tinsewx illi dawn it-tlet pilastri ifissru affarijiet differenti għall-Unjoni Bankarja xeb eh, supervizur wieħed se jkun hemm riżoluzzjoni, awtorità ta' riżoluzzjoni waħdanija, mekkaniżmu eh, waħdini, font waħdini, imma dak li rigwarda l-garanziji tad depożitu sistemi individwali. Għalhekk memx xi tip ta' eh, kooperazzjoni eh, miftema minn qabel meta wieħed eh, jasal biex iħares id-depożiti ta', ta ċittadini taħt il-rizoluzzjoni, mekanizmu ta' rizoluzzjoni uh, uniku. Wieħed iħares id-depożiti biss billi iħallasom lura u Eh, f'din is-sitwazzjoni qed nirreferu għaliha l-ammont huwa ta' 100,000 euro u dan iwassanna għal kwistjoni importanti ħafna ġifieri li nħarsu is-suq interni ma se jkollna noħolqu mekkaniżmu illi se jipprovdi xi tip ta' ċarezza u jgħidilna eżattament sa fejn nistgħu naslu bl-istrument tal-bejlin. Is-sistema hija sistema ta' bejlin għamilna sforzi kbar biex ikonna e, e, ġerarkija tal bejlin komuni, bżon li konna eh, dan is-set komuni, un hemm bżon li ikunem armonizzazzjoni ta' meta il-fondi ta' rizoluzzjoni jew inkella il-fond il uniku ta' rizoluzzjoni jibdew u jiskattaw jiena l-fond ta' rizoluzzjoni ma narax bħala ħlas lura imma narax bħala faċilità ta' kapital, faċilità finanzjarja li tagħmilha possibbli illi nwettqu l-operazzjonijiet kollha illi jridu jsiru biex ikun hemm riżoluzzjoni ta' istituzzjoni. Eh, naf illi id-depositi mux kolla l-istess, nifem illi depositi gbar ma jistawx jiġu trattati eh, bl-istess mod li jiġu trattati depositi minn kumpaniji zarju ta' daqs medju. Nittama li xinna sibu approċ komuni għal dan, imma kif tista' tispjega li ċittadini li aħna għanna font illi se ħares u jitrasferixxi ċerti assi u li għad-depositi Eh, ikonna biss eh, l-aħħar rikors illi konna backstop nazzjonali li ħallas depositi ta' mhux aktar minn 100,000 euro ma naħsibx li aħna rridu dan. Aħna nafu illi hemm skemi eh, ta' protezzjoni istituzzjonali issa rridu ninkorporaw dawn l-iskemi interessanti għall-aħħar imma rridu ukoll nigarantixxu li ċittadini oħrajn f'pajjiżi oħrajn li ma jużawx l-istess skemi situazzjoni simili imma almenu xaħġa e, xi sistema li lilhom toffrilhom e, ċertu limitu ta' garanzija. Mbagħad il-problema tal-finanzjament naħseb illi il-kol naqblu illi dan il-fond irrid jissaħħaħ jekk irid ikun kredibbli e, bejnietna aħna issa irridu nsibu mezz ta' kif nigarantixxu illi dan il-font ikun font bis-serjetà. Eh, irridu naraw kif se nsaħħuh għalix mux se jkun operattiv sakemm ma jkunx eh, font illi jeżisti bis-serjetà font b'saħħtu. Għalhekk jiena nixtieq illi nisma' dak li taħsbu intom dwar dan naf illi din il-problema eh, din il-problema qed issir ukoll problema u eh, fiħdan il-Kunsill u nittama illi naqblu fuq forma tal-klim xi forma ta' klim illi se ssib soluzzjoni din il-problema. Rajt ukoll il-problemi illi hemm bis-seta tal-vot, eh, smajt messaġġi differenti naf illi permezz tal-istituzzjonijiet tal-komunità hemm bżonn li niggarantixxu li jkun hemm kultura komuni fil-tħaddim eh, ta' deċiżjoni differenti tal-bord eżekuttiv. U issa naraw kif se nagħmlu dan, jiena ħadd nota wkoll tal-talba eh, li għamlet Corinne Votman Cole eh, ma fimċ eżattament x'kien il-messaġġ ta' Silvi li rajt inti Sinjura President imma naħseb illi i ma tantx taqet illi tagħti eh, dritt ta' vot il-Bank Ċentrali Ewropew issa naraw kif sejjer nixxinna nagħmlu hekk Hemm ħafna kwistjonijiet naf illi hemm punti illi aħna naqblu fuqhom eh, dwar ċarezza dwar min se jibda eh, il-proċedura ta' riżoluzzjoni min se jiddeċidi li għandha timbeda imma Hemm ħafna ħafna kwistjonijiet oħra li eh, rridu nindirizzawhom li sissa għadna ma diskutejnihom għax ma telawx fid-diskussjoni tagħna. Eh, wieħed minnhom huwa punt il qajjem Wolf Klintz, jiġifieri il transizzjoni hemm kwestjonijiet oħrajn dwar it transizzjoni mhux biss tal-fondi eh, ta', ta rizoluzzjoni li diġa jeżistu, imma anke kif se nagħmlu it transizzjoni mill-reviżjoni tal-kwalità tal-assi Eh, u xi regoli ċari ma regoli li jkunu komuni, ħafna minnkom semmejtuh dan, dan is setta ta' regoli komuni dwar ir-rikapitalizzazzjoni jew inkella it-ħaddim tal-fondi Sharon Bowles u oħrajn kienu ċari ħafna dwar dan b'mod partikolari fil-rikapitalizzazzjoni preventiva li qed tiġi proposta fuq il-direttiva dwar l-irkupru risoluzzjoni tal-banek mill-Kunsill kif jista' jkun hemm rikapitalizzazzjoni mill-fondi nazzjonali fuq bażi preventiva jekk imbagħad dan ikun kombinat mal-possibilità tal-aħħar rikors, possibilità illi eh, eh, ġiet uh, introdotta wkoll fil-direttiva dwar l-irkupru ta' riżoluzzjoni tal-banek eh, huwa uh, punt taqbil bejn ir-rapporters sa kif se jaħdem dan meta wieħed ikun f'kuntest ta' riżoluzzjoni eh, mekkanizmu ta' riżoluzzjoni uniku u mekkanizmu ta' supervizjoni uniku Uh, eh, provajtu kol nota ta' dak li talab il-kollega Pollak, rakkomandazzjonijiet ta' Sinjura Luling, iva se jkollna noperaw b'mod ċar naraw kif se nindirizzaw ir-relazzjoni bejn il-membri jew inkella banek illi Eh, jinsabu fiħdan l-Unjoni Bankarja u dawk illi eh, jixtiqu jibqaw barra imma parti minn dan eh, joħroġ mill-BRRD u mhux direttament mill-SRM, il-Mekkanizmu Uniku ta' Rizoluzzjoni. Dan huwa test li prezenta bosta sfidi Mbagħad kien hemm ukoll dettalji u mistoqsijiet li għamel Sven fuq bosta artikli u anke minn Vicky Ford Naħseb illi kien hemm xi tibdil fin-numri imma xorta l-emendi li għamilt jien kellhom il-għan illi jagħtu iktar setat kif eżattament femmit Vicky Ford illi natu iktar setat jekk l-autorità ta' rizoluzzjoni tieħu deċiżjoni li ma tkunx interpretat mod adekwat mill-autorità ta' rizoluzzjoni nazzjonali mela jkun hemm il-possibilità ta' intervent dirett Jiġifieri meta aħna eh, ndaħlu l-emendi fil-kuntest tagħhom l-affarijiet isiru aktar ċari u anki frabta mal-parteċipazzjoni nazzjonali eh, fejrit nasaljien permezz tal-emendi differenti huwa li ma jistax ikun hemm deċiżjonijiet illi jittieħdu fuq livell komunitarju illi jindaħlu fir responsabilta fiskali tal-istati membri individwali. Irritu kunem ħafna limiti għal dan fil-prattika kważi jiena iprojbi xejt illi tista' tiġri xi ħaġa bħal din. Imma jina eh, se niprofa nerġa nispiega u nerġa eh, nikteb mill-ġdid jekk il-kollegi ħossu li l-affarijiet mhumiex ċari biżejjed. Mela grazzi ħafna tbaqanna ħafna x'isi, ħafna x'namlu. Jiena se nifli l-emendi li se jresqu il-kollegi grazzi għal dan id-dibattitu tant miftuħ, tant fornit u eni ħafna grazzi. Thank you very much. Uh... Grazzi sew, l-iskadenza l-emendi. Ija, waħda qasira 18 ta' Ottubru. Ma kont nilkom minn qabel jekk kien ser ikun. U s-sistema tfassil ta' l-emendi infetħet immedjatament wara li ġin fassal l rapport ta' Eliza. L-membri kollha ġew marfa dwar dan. Bekk din is-sistema infetħet fil-ħin u għalhekk l-iskadenza għall-emendi hija dik ta' 18 ta' Ottubru fil ħamsa Dawn ser niddiskutuhom fit-18 ta' Novembru ser nivvotaw fil-Kumitat Ekon fil-25 ta' Novembru dak walantana u dan jaddi għal plenarja ta' Marzu 2014. Nittamaw u nassumu illi sa dak iż-żmien inkunu sibna qbil mal-Kunsill. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Li huwa So, so we have formally a, a discussion. Anna, diskussjoni formali dwar l-emendi tal-rapport ta' Hans Peter Martin huwa ma jistax ikun hawnhekk illum għaliex huwa weħel fit-traffiku pal ġralhom ħafna minkom illum imma huwa ħareġ bistqarrija li jiena ser naqra fisem ir-rapporter għall-opinjoni tiegħu garanzija tal-Unjoni Ewropea l bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti barra l-Unjoni Ewropea. Għalhekk minn Hans Peter l-ewwel net, jiena nixtieq nitlob skuża għaliex sena saltar tal-vot illum imma kien hemm inċident ta' traffiku kbir fl-autobahn Ġermaniża u kullim kien imwaħħal dwar l-opinjoni. Jien nixtieq nirringrazzja li xedow kollha li kopera koperaw b'mod pożittiv ħafna flimkien ma' xedow ta' ħafna mill-gruppi politiċi. Aħna ksibna kompromessi raġonevoli anke jekk hemm żewġ rikjesti ta' vot maqsum mill ppr e kompromess C u H imma fil-fema tiegħi jkun importanti illi aħna nadottaw bisħieħ dawn il-kompromessi. il kompromessi Fermi ġenerali jina sodisfat illi aħna nexxinna nimplementaw punt importanti bħal per eżempju l-istendes ta' rapportar għal banek u l-intermedjarji kif ukoll għal eh, dawk illi qegħdin negawdu mill-proġetti ta' investiment tal ib Aħna bil-kompromessi ser insibu aktar trasparenza għal allokazzjoni tal-finanzi tal ib u ser intejbu kol il-mekanizmi ta' kontroll tal-proġetti finanzjati fl-istess waqt. Aħna nistgħu nilimitaw riski ta' spekulazzjoni matul il-proċess Madana kollu, jiena nixtieq nistiden li shadows u li l-kull kellima oħra sabiex jikkumentaw dwar l-emendi u jekk kunem hemm xi diskussjoni qasira dwar l-emendi jiena nittama illi nilħaq nasal għadu ma sarx sissa tgħid il-President. Allura issa nistennew u naraw. Dawn kienu l-kummenti ta' Hans Peter Martins. Ix-shadows forsi jixtiequ jikkumentaw is-sur Luhan. Iva, grazzi President. Jiena Et nirrapprezenta s-sur xtolojan pala xedow rapporter f'dan il-rapport huwa għamel xi bidliet wara diskussjoni fih dan il-PPE huwa qed jitlob li kunem hemm vot maqsum dwar kompromess ċe. Mbagħad ikun hemm transizzjoni phasing out gradwali sa l-aħħar Għal part 2 kompromess ċe għanna nivvotaw eh, mod separat. Assur Stolojan u għalina fiħdan il-PPE għalix aħna kena diskussjoni il-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu għalina ma jagħmilx sens illi l-investiment fis-settur tal-enerġija li tiġġedded jiġu eh, preferuti għaliex hemm pajjiżi illi għadhom jiddependu fuq dawn lejun ta' enerġija u mannix inxeklu l-izviluppi f'dan ir-rigward, dawn kienu l-argumenti. Imbagħad għandna emenda oħra il hija dik dwar kompromess akka premessa 14 aħna tlabna vot maqsum hawnhekk ukoll. Mill-aħħar sentenza l-prioritajiet għandhom jingħataw lil proġetti ta' enerġija deċentralizzati. Jiena ma naħsibx li issa wasal iż-żmien illi noqogħdu nagħmlu dawn it-tip ta' prioritajiet illi hemm xi stati membri illi għadhom qed jiffaċċjaw diffikultajiet l-iktar għaliex aħna fl-Unjoni Ewropea m'għandniex nitolbu dan mill-istati mhux Ewropej. Dawn kienu l-argumenti u ser ikonna vot maqsum dwar kompromess akka. Imbagħad. Aħna rtirajna emenda 78 illi ġiet infasla Missur Stolajan innifsu u din diġa tinsab fuq il-lista ta' votazzjoni tagħna. dawn huma punti ewlenin illi kellna bħala bidliet. Is-Sur Solajan jirringrazzja li rapporter skolla u li shadow skolla u kellu kooperazzjoni kollaborazzjoni tajba mens huwa kuntent illi issa aħna għanna dan il-rapport u d-dimna kienet opinjoni pjuttost kontroversjali fil-laqa tal-PPE l-ġimma l-oħra, iżda issa wasanna Dak kollu li kelli xinejt minna ħatana mandi xejn aktar. Xinżit. Grazzi. Well, sorry, we have, we have uh, uh, another two. Għanna zewċ emendi bil-fom oħra li ġon fasla mill-liberali. Jek jużbu għunera, aħna serna poġawum. Fisem l-SND Eliza. Ser titkellem fisem Sur Balman? Iva. Mm, I, I really on his behalf I want to thank Iva. Għannom ta' sol Berman jena nishtiq nirringrazzja lil min fassal eh, dan ir-rapport Iva l-SND jappoġġa mija fil-mija il-proposti illi saru Il-proposta tal-Kommissjoni minna nifissa aħna nil-qawa kol koll bosta raġunijiet. L-ewel net, il-deċizjoni il-ġdida timmira l-attivitajiet tal-IB għal setturi illi ser jikontribwixxu għal zviluppu soċjali u ekonomiċi u li għallinejaw aħjar il-finanzi tal-IB mal-politika tal-Unjoni. Għalek iva għawn titjib għawnek f'termini ta' koerenza eh, mal-istrumenti Ewropej l-oħra. B'mod partikolari għalina u importanti immens illi kunem fokus li jizdiet fil-qafas fil-settur tal-SMEs il-bidla fil-klima fil-rigward tal-adattament u trażin tal-bidla fil-klima. Apparti minn hekk aħna qegħdin nieħdu gost illi naraw illi il-proposta illi testendi l-garanzija tal-Unjoni Ewropea għal perspettiva finanzjarja li jmiss tal-fondi 2014-2020 bil-possibilità li jkun hemm estensjoni ta' sitt sitt xhur sabiex niżguraw il-kontinwità tal-operazzjonijiet ta' finanzjament tal ib din hija xi ħaġa kruċjali immensa lina. Għal darbohra. Nemnu illi la bozz ta' opinjoni ittejjeb il-proposta tal-Kummissjoni mod partikolari aħna interessati illi inżommu id-domanda illi li e IB juża il-prassi sostenibli fuq meta twila ta' żmien u eh, ma jaddux minn rifugi fiskali u ġurisdizzjonijiet komplikati għalina dinja ġaġa sensittiva immens nitolbu li lajbi li jkunu aktar trasparenti fi rigward tal-finanzjamenti tiegħu sabiex ikun ċar fejn sejrin il-fondi. Din il-nota partikolari dwar il-trasparenza u l-ħarsien għal ġlida tagħna kontra tax havens, rifugi fiskali u l-ġurisdizzjonijiet li ma jikkoperawx magħna, aħna nappoġġaw l-emendi ta' kompromess hekk kif ġew proposti sissa minn min fassa ir-rapport u għal darbo oħra nixtiequ nirringrazzjaw lir-rapporter għal ħidma tiegħu. Dan kien il-messaġġ tal-SND issa fisem l-għalde. Nils, grazie, President. Jiena nixtieq nagħti xi kummenti osra dwar kompromessi li saru fil-laqa ta' shadows għalli u importanti li nsibu l-aħjar bilanċ bejn trasparenza l-ħidma tagħna kontra ħasil tal-flus mingħajr ma nżidu wis proċeduri burokratiċi fuq li IB. Dan ir-rigward jiena proponej żewġ emendi bil-fum l-ewwel waħda li nneħħu l-ewwel parti ta' emenda 74 għal artikolu 16 jiena kont f'kuntatt ma' IB u qed nipproponi illi f'dan l-artikolu aħna inneħħu it-talba illi li IB sospendi immedjatament il-sborsament tal-self sakemm ikunu disponibbli is-sejbiet tal-investigazzjonijiet tal-Olaf. tal investigazzjonijiet tal olaf tal tal olaf li jwaqqaf zborsamenti meta Olaf jiftaħ investigazzjoni huwa ta' tħassib kbir għal e IB għaliex jista' jwaqqaf eh, zborsament għal perjodu twil ta' żmien politika attwali dwar frodi l-korruzzjoni tippermetti li l-IB e illi jaġġixxi anke fuq l-investigazzjonijiet propji. L-IB e jgħid illi Rridu nżommu ma l-standards tassu u jista' jkun li jkun diffiċli illi il-kontraparti jaċċettawhom. Bekk l għandu jkun fl-interess tal u laqas tal-Parlament illi tiżdied din it-talba fir-rapport u għalhekk jiena ser niproponi emenda bil-fom fir-rigward ta' dan l-artikolu grazzi. Xaħat ser jitkellem fissem il-grupp tal-ħodor dwar dan Filip? Għalija, situazzjoni interessanti fejn jina suppost qed nitkellem fisem xaħat li mhux qiegħed hawnhekk għal xaħat lil xaħat illi mhux qiegħed hawn. Kulħadd eh, jisu jgħat fuq ix-xwieg biex jara x'għandi xi ngħid jien li jiena ser ngħid illi aħna ser nappoġġaw il-kompromessi kollha mir rapporter nixtieq nisħaq dwar żewġ punti biss. Jiena smajt dak li qal eh, għannom ta' xaħat ieħor li mhux hawnhekk is-sur Stolajan illi aħna ma rridux limitaw il-fondi għal proġetti marbuta mal-enerġija li tiġġedded. Jien nixtieq ngħid illi li IB f'allissa qed jiffinanzja teknoloġija tas seklu 19 u mhux teknoloġija tas seklu 21. Fil-fema tagħna dan huwa validu bl-istess mod, ah jiena ma naqbilx miegħek illi l-istati membri il-ġodda ma jkunux interessati jew ma jkunux eleġibli il-potenzjal tal-enerġija ġeja mix-xemx jew mir-rieħ huwa kbir daqs dawk il-pajjiżi fil-pija tal-Ewropa. Eh, li ngħidu li għandna teknoloġija antika u rridu nżommu magħha, rridu nibqgħu biha, le mhux argument validu. Xi ħaġa oħra. Li ser nippruvaw niksbu, sura li ser ikunu fil-minoranza Kif intqal li BRD għandu jiġi amalgamat ma mal e IB jew kella dawk in-naħat li huma marbuta ma l-attivitajiet tal-Bank Dinji aħna dejjaqna naraw istituzzjonijiet bla sugu, bla użu illi jibqgħu għaddejjin eh, jiswelna l-flus imma ma nibbenefikawx minnhom. Grazzi tassew, xaħat tuħri xie jitkellem? Le? Għanna bibiet uħor kalendarju indikattiv kien hemm 78 emenda illi ġew infasla u dawn inkludi daw Klementi mir rapporter il-pożizzjoni tal-ekon hija waħda pjuttost stabli u konsensuali l-lum edin nivvutaw għaliex il-Komitat Ewlieni dak għal-budget ser jivvota dal wat U bekku ma jridu illi kollhom l-opinjoni tagħna meta jiġu biex jivvutaw. Għalhekk, Issa, ser naddu għal-vot, kullħat għandu l-karta tal-vot, il-dokument. Let's see if we can do this without voting. Ejjew naraw xħar nexina nivvutaw minar il-karti tal-vot. Lesti? L-ewel net, emenda numru 12 minu favur. Kontra? Astensjonijiet. Taddi, emenda 13 favur Emenda 13 favur kontra astensjonijiet jittaddi. Ma tantx edin ħafna hawnhekk, qegħdin pjuttost nifruxin eh, l-emmu l ma tolux idejkom ser ikon nawġ kbir emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi emenda 47 favur kontra astensjonijiet ma taddix Kompromess A favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess B favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess C f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet mhux daqsek ċari l-affarijiet. Taħseb li tista' tot tgħid il-President? Il-membru ta' sekretarjat sar ser jotti dejkom. Minu favur. Ollu jdejkom ek joġobkom. Stennew sekonda. Aħna qed nivvutaw dwar it-tieni parti ta' kompromess ċe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 No, I think we just open the vote. Okay. Niftħu l-votazzjoni, kulħadd ivvota. Qed nivvotaw dwar it-tieni parti ta' kompromess c. Every voted. Kulħadd ivvota? Iva, kulħadd ivvota Dan jgħaddi 16 favur, 11 kontra. Għalek, naddu għall-emenda 52 favur. Kontra. Attenzjoni, verifika dwar 52. Every voted, there's one not present. Kulħat vota, xaħat għadu ma votax, xarna l-votazzjoni, grazzi. Din l-emenda ma taddix 10 favur 17 kontra, emenda 53 favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 54 favur kontra. Astensjonijiet verifika dwar l-54. Everybody's voted, votes closed. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Din l-emenda taddi l-55 minu favur. Kontra. Astensjonijiet, naħseb illi din l-emenda maddiċ imma ħjar namlu verifika. Uh, that is rejected. Uh... Fil-fat ma taddix, emenda 56, favur, kontra. Astensjonijiet, ma taddix l-istess maġġoranza bħal dik ta' qabila, 57 favur, kontra. Astensjonijiet, ma taddix 58 favur, kontra. Assenzjonijiet ma taddix, 59 favur kontra. Assenzjonijiet ma taddix, 60 favur kontra. Assenzjonijiet taddi, 61 favur kontra. asensjonijiet, verifika dwar l-emenda 61, naħseb li għaddit. Septi voted. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa? Taddi. 18 favur. L-emenda 18 favur kontra astensjonijiet ta' 19 favur kontra astensjonijiet ta' 62 favur kontra astensjonijiet ta' 63 favur kontra astensjonijiet ta' 64 favur kontra astensjonijiet ta' 65 favur kontra astensjonijiet ma ta' 66 favur kontra Tħawat unek. 66. Favur. Kontra. 66. Jean Paul. Ma nafx intix favur jew kontra. Inti favur. Tajjeb. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. 67. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Emendo xi favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Kompromess de. Favur kontra astensjonijiet jaddi 70 favur kontra astensjonijiet taddi 71 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess E favur kontra astensjonijiet jaddi 74 emenda bil-fom minna ħatal għalde. Kulħadd sodisfat bl-emenda bil-fom? Ħadd, mu kontra? Minu favur Din l-emenda bl-emenda bil-fom mizjuda. Minu kontra astensjonijiet taddi. Emenda 75 favur kontra astensjonijiet taddi 76 favur kontra astensjonijiet taddi 77 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 23 favur kontra astensjonijiet taddi. It-78 ġiet irtirata u għalhekk ħan votaw dwar kompromess F favur kontra astensjonijiet jgħaddi, kompromess G favur kontra astensjonijiet jgħaddi 28 favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess akka f'żewġ partijiet. L-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet tgħaddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Issa, ma naddux għal-emenda 31 imma għal-emenda numru 4 tajt il-President. Emenda 4 favur. Kontra astensjonijiet taddi. 31 taqa 32 issa favur. Kontra astensjonijiet taddi. 33 favur. Kontra. Verifika dwar l-emenda 33. Right, everybody voted, votes closed. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, l-emenda tgħaddi 34 favur. 34 favur kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Maġġora xi 35 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. 36 favur kontra astensjonijiet taddi. 37 favur kontra. Verifika dwar l-emenda 37. So if you voted, who getting more people? Kulħadd vota edin jizdidu bil-mod il-mod in-nies, tgħid il-President. Votazzjoni magħluqa? Ma tgħaddix. 15 favur, 16 kontra. 38 favur kontra stensjonijiet tgħaddi. Emenda 5 favur kontra astensjonijiet ma taddis. 39 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 40. Emenda 41 favur kontra astensjonijiet taddi. Mux ħagġa stramba d-dejja, mux għattollu jdejkom, 42 favur. Kontra. Astensjonijiet, taddi 43 favur. Kontra. Astensjonijiet, taddi. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet taddi 44 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 44 Għaliex donnom li ġew aktar nies mill-ewwel law. Okay, so if you voted, votes. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa din tgħaddi Satax favur mistax kontra. Kompromess i favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 10 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 11 Kuntenti bil-emenda bil-fom? Se nifutaw favur kontra assenzjonijiet din l-emenda taddi. Issa ser nieħdu vota ħari fuq it-test e kif emendat ser nagħmlu dan b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa qed nittama le dak kien l-arloġġ. voted, you're voted. Votazzjoni miftuħa issa, fadalt ngħid votaw jekk ħat votaw ser nagħlaq il-votazzjoni votazzjoni magħluqa. 32 favur, ħadd kontra u astensjoni waħda. Grazzi tassew. Proset lil dawk kollha li mhumiex preżenti Ejubis, mannix l-għalimis il-ħamis 17 ta' ottubru fid-disa.